Alors, l'ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission sur le dossier Europe 2020. Punt li jmiss istqarrijiet mill konsil u Kommissjoni dwar l-Strategija 2020 għad kabbiru impik nad il-kelma li Sir Lopez Garida fi il konsil Signora Presidenta. Grazie, Signora President. Le, ehm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 mill-lar kriżi ekonomika sa mill-snin tlet u qed nagħmlu li nistgħu biex niggarantixxu li dan l-irkupru li qed eh, jibda fl-Unjoni Ewropea eh, jisokta. Istess waqt, aħna nixtiequ ntafu kol konsekwenzi soċjali tal-kriżi fejn din għadha għaddejja. Ovvjament, irridu nkoll naħdmu fi żmien qasir flimkien mal-Istati membri kif ukoll ma' istituzzjonijiet Ewropej oħra. Irridu nħarsu lil in iżda mill-żmien qasir u nqisu wkoll l-aħħar ta' dan l-10 snin u niggarantixxu illi il-mudell soċjali Ewropew jista' jkompli. Dan huwa din hija l-sfida fuq żewġ binarji li għandna u bdin brakta mal-istrateġija 2020 ma rridux imorru lura fejn aħna naddu minn nerġa' naddu minn kriżi li għadha ovvjament ma ntemmitx u allura rridu noħorġu minn dan kollu billi aħna noħolqu strateġija ta' tkabbir, mudell ta' tkabbir li jimxi skont l-esigenzi ta', ta seklu 21. Hija xi ħaġa fattibbli xi ħaġa wkoll illi nafu li rridu nagħmlu hija huwa pen dan kbir politiku għall-Unjoni Ewropea u dan għal snin ġejjin. L-onorevoli membri jafu li l-istrateġija 2020 dit eh, tiġi diskussa mod informali fil-11 ta' frar. Dakinar ġi trattat, anzi wara dakinar ġi trattat mill-Konsill u Ewropew u ġi u kol diskuss eh, numru oħra ta' formazzjonijiet tal-Kunsill matul is-sitt xhur tal-Presidenza Spanjola. Il-Kunsill ta' Marzu kien eh, ħa deċiżjoni favorevoli it-tnedija tal-Istrateġija 2020 u dana se jkollu forma definitiva fil kunsil ta' Ġunju u l kunsil u kol fassal roadmap biex najdu hekk tal-mod kif l-istrateġija 2020 se tkun infassla. Jiġifieri il-kwistjonijiet ewlenin, l-innovazzjoni, l-ekonomija. U ovvjament aħna se nqisu wkoll livell oli ta' impigi għandna ħames għanijiet ewlenin u għandna ċerti ċifri, 25 aktar impigi għan nies aktar riċerka u żvilupp, Mbatt għanna l-għaniet 20-20-20 għal-ġida kontra l-klima, għatman ċifra għal dak li għandu xaqsam eh, l-inżommu l-persuni fl-edukazzjoni u lanqas għal promozzjoni ta' integrazzjoni soċjali b'mod partikolari tnaqis ta' faqar. Ma ċifri għalissa dana se jsir għabbażi tal-komunikazzjoni adottata mill-Kummissjoni u li kienet tassew importanti fit tfassil tal-konklużjonijiet u d-deċiżjonijiet li l-Kunsil ħaf f'Marzu. L-istruttura tal-Istrateġija 2020 għandha xi linji gwida fiħdana, il-Kummissjoni għamlet il-proposta tagħha dwar dawn il-linji gwida, il-Presidenza Spanjola wkoll tat impenn biex eh, naħdmu fuq dawn l-oqsma kollha li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kunsill, l-EPSCO, ECOFIN u se jagħtu tarif ġunju u lill-Kummissjoni u mbagħad linji gwida importanti li se jkollhom bżonn ukoll il-kontribut tal-Parlament Ewropew. Un bat għandna il-prinċip il-għaniet ewlenin li jiena semmejt qabel un bat għandna l-innovazzjoni l-għaniet nazzjonali kull stat membru irid iwaqqaf jiddeċidi fuq il-għaniet nazzjonali jiġu integrati fil-għaniet Ewropej Eh, li se jaqblu dwarhom il-Kummissjoni u il-Kunsill. Tkellimna wkoll dwar il-bottlenecks li qegħdin iwaqfu it-tkabbir fuq livell nazzjonali xaġa ġdida din grazzi għal Lisbona u l-Presidenza Spanjola se tqis dawn l-elementi illi jaffettwaw suq intern. Umbat għandna wkoll dawn l-inizjattivi ta' tip flagship dawn jiġu sviluppati aktar mill kummissjoni l-ewwel waħda li nittamaw illi tibda taħt il-Presidenza Spanjola hija l-aġenda digitali li ġiet diskussa f'Mejju, anzi se jiġi diskuss f'Mejju fil-Kunsil tat-Telekomunikazzjoni u nittamaw li nipublikaw dokument dwar dan fit-18 ta' Mejju biex eh, intem, Sinjura President, nixtieq ngħid illi se jkun hemm ċerti dibattiti speċifiċi dwar diversi eh, elementi fil-Kunsil nixtiequ li dan id-dibattitu ikun pubbliku sakemm jista' jkun għaliex se tkun konna diskussjoni dwar l-edukazzjoni il-ġimgħa d-dieħla Ġunju mhux se jfisser li jkun it tmien ta' dana kollu għaliex l-istrateġija tiġi mħabbra u imnedija dada mhux it tmien ta' dana kollu dan irid jiġi żviluppat fil-programmi nazzjonali jiġi implementat u nixtieq ngħid ukoll illi għal dak li għandu xaqsam il-governanza tal-istrateġija il-presidenza il-presidenza spanjola u l-kunsil kif ukoll il-president Van Rompuy nafu li l-Unjoni ħajkolla rwol importanti biex ovvjament twettaq l-istrateġija flimkien ma blajnuna tal-Kommissjoni biex bekk l-istrateġija tieħu direzzjoni tajba u jkunna lajnuna biex aħna nwettqu din l-istrateġija. Hemm diġà strumenti meħtieġa u aħna tassew ħerqana biex nibdew nużaw l-istrumenti. Grazzi l-Lopez Garrido issa l-Sur Barroso fisem il-Kommissjoni. President, Ministru, Membri Onorevoli l-Europa, għanda għazla fil-rigward tal-krizi ekonomika. Nistaw nieħdu ir-riskju, attitudni ta' riskju nitilfu kollox li ksibna fl-aħħar 60 sena jew inkella nżidu l-kooperazzjoni Ewropea b'mod effettiv u nużaw l-għodda kollha li għandna dispożizzjoni tagħna. L-avvenimenti fl-aħħar ftit xhur mod partikolari il volatilità tas suq il-bżon riforma tas suq finanzjarju, il-bżon għal konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi, zidu iktar il-ċarezza għal din l-għażla. Irridu nenfasizzaw l-importanza ta' dimensjoni Ewropea ħafna iktar minn qatt qabel u l-opportunità biex nagħmlu dan huwa fil-fatt permezz tal-anijiet tal-Europa 2020. Nixtieq inkellimkom dwar l-Europa 2020. Dan il-pakett ta' biżuri. F'izolazzjoni ma jagħmel sens. waħda bil-konklużjonijiet li nistaw naslu għal-jom hija li rridu fl-imkien u nippruvaw insibu soluzzjoni fil-qafas ta' regolamentazzjoni ta' suq finanzjarji, stabilità finanzjarja, nidu riformi li jistaw jgħinu l-Europa biex timxi iktar lejn tkabbiru stabilità. Aħna rridu nigzbu dawn it-tlet punti biex nilħu l-anijiet tagħna ir-rinforz tal-governanza ekonomika l-2020 għal tkabbir inklużiv, sostenibli, riformi permess tal-G20 għaliex dawn il-punti għandhom ukoll dimensjoni esterna. Aħna rridu nużaw il-livelli kollha dispożizzjoni tagħna b'mod intelligenti u nirrikonoxxu l-fatt li dan kollu għandu impatt fuq l-oħrajn. Ser nsemmi xi ftit minnhom u mhux ser noqgħod immur lura għal kwistjonijiet finanzjarji li semmejt iktar kmieni. Iżda ser nsemmi l-G20 biex nibda. Il-G20 kien instrumentali ħafna biex indirizza kriżi finanzjarja u jżid ukoll eh, u kol irrit impetu sal-G20 u jagħti iktar idejat. Il-Kummissjoni għamlet kontribut partikolari lejn dan u assigurat li l-interess ta' 27 stat membru jiġu riflessi fix-xogħol tagħna. Aħna ser naħdmu ħafna biex nassiguraw li l-Unjoni Ewropea zom il rwol meċċej tagħha fis-summit ta' Ġunju ta' Novembru. L-għana niser ikun biex niksbu biex nagħdu messaċċar lil G20 fejn l-ekonomija u l-għanin jgħatu r-wol taħħom emmek. Aħna rridu nindirizzaw uħut mill-izbilanċi li kienu fl-oriġini ta' din il-krizi. Rridu kol nassiguraw li il piz tal-bilanċjar ta' tkabbir eh, globali jinqasaw bejn il-membri kollha L-istrateġija tagħna l-Ewropa 2020 żieda eh, fil-koordinazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali ser ikunu importanti ħafna f'dan il-kuntest. U importanti li l-Ewropa tippreżenta approċċ koordinat lil G20. Għani ieħor ser ikun biex nagħmlu riforma tas-suq finanzjarju. Irridu nippermettu lill partners tagħna biex jkunu jistgħu jgħatu il wol tagħhom, jagħtu l-opportunità, eh, jagħtu il-sem tagħhom. Irridu wkoll naraw kif is-settur finanzjarju jista' jikkontribwixxi għal finanzjament tal- tal tal-banek. Dawn huma importanti ħafna permezz ta' miżuri kompleti li ser jgħadu messaċ ċar u wkoll permezz ta' taxxa fuq attivitajiet finanzjarji. Dan ser ikun dibattitu diffiċli ħafna nista' ngħidilkom. Hemm ħafna membri fil-G20 li opponu għal din l-idea, però naħseb li aħna rridu nibqgħu nafsu favur din l-idea. L-Unjoni Ewropea titkellem buċi waħda u jekk aħna nistgħu ngħidu l-Unjoni Ewropea ġa għamlet xogħla u allura rridu nilqu ftehim fuq il-Financial Services Regulation. Kif semmejt iktar kmini dal-ħodu, bżonn ta' flessibilità, pragmatizmu kreattiv, kemm minn Parlament Ewropew kif ukoll mill kunsil U dan hawnhekk wassalni għal qalba tal-Ewropa 2020 li tpoġġi l ewropa bħala parti minn dan l-approċċ kolistiku li semmejt iktar kmieni. L-elementi l istrateġija Ewropej Ewropea tal-2020 ġew adottati f'Marzu mill-kapijiet ta' stat. Anka qabel aħna konna minna proposti, il-Kummissjoni għamlet proposta konsultatkom dwar dan. Issa rridu nuru xinid l-istrateġija, nispiegaw l-istrateġija. L-istrateġija hija ċara issa ħafna iktar minn qatt qabel. Minn dak li ntqal fi dibattitu ta' qabel waħda mill-problemi tal-kriżi kienet fil-fatt il-mod li noħorġu minn din il-kriżi b'mod koordinat. Dan huwa l-qofol tal-2020. Anka qabel il-kriżi tal-Greċja aħna konna qed nissuġġerixxu nipproponu iktar koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Din hija neċessarja biex nevitaw kriżi fil-futur. Hija essenzjali, essenzjali biex noħorġu minn din il-kriżi b'mod ta' suċċess. Ikonna iktar xogħlijiet, iktar tkabbir u konna assiguraw li konna futur sostenibli u inklusiva l-Ewropa. Il-ħames għanijiet proposti mill-Kummissjoni issa qbilna fuqhom. Ir-rati numeriċi issa ġew infassla il-ġida kontra il-bidla fil-klima fost l-oħrajn. Għanna irridu kol naqsu il-izaza li jitil-ukmini mill-iskola. Punti bħal dawn ġew għandhom jiġu miftema iktar tard fil-Kunsil ta' Ġunju. Jienu kol nimpenja ruħi biex nidġildu kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Ma nistawx naċċettaw li konna skandlu kontinu ta' 80 miljon persuna foqra fl-Ewropa. Qed inkomplu naħdmu fuq din il-kwistjoni fil-Kunsillu se nibqa' nassigura nassiguralkom li aħna se nibqgħu naħdmu f'din f'dan ir-rigward. L-Ewropa tal-2020 għandu jkun programm bilanċjat, ovvjament ma jistax ikollok ekwità soċjali mingħajr eh, suq kompetittiv Pero aħna irridu ikonna Ewropa ta' effiċenza ekonomika u tkun waħda tkun waħda ġusta wkoll. Monitoraġġ effiċenti tal-Istati membri huwa importanti biex nassiguraw li niksbu l-anijiet li fassalna fuq livell Ewropew. L-Istati membri qed jifasslu dawn l-anijiet flimkien mal-Kummissjoni. Nisperaw li dawn se naqblu fuqhom fil konsil ta' Ġunju, fil konsil Ewropew ta' Ġunju biex bekk nibdew naħdmu fuqhom immedjatament wara il-Kummissjoni kol preżentat li gwida il-ġimgħa l-oħra. Dawn jirriflettu l istrategija tal-2020. Dawn huma limitati. Għanna biss 10, mhux 24 bħalma kellna l-aħħar darba. Dawn ser jikkoraġġixxu iktar progress. Il-Kunsill Ewropew ser jenfasizza iktar il-prinċipji fiħdan dawn il-linji gwida u dawn se jiġu adottati biss meta niddiskutu għammakom fil-Parlament Ewropew u nispera li jkun dan iseħ malajr kemm jista' jkun. Sinjuri, irrid inkun ċar l-istrateġija tal-2020 mhijiex biss xi lista ta' għanijiet, xi viżjoni, dan huwa programm ta' riforma u azzjoni se tittieħed fuq livell Ewropew. Mod partikolari U importanti ħafna li riformi ser isiru fis-27 stat membru b'rispett sħiħ għal prinċipju ta' sussidjarjetà. Irdu nagħmlu ċara x'għandu jsir fuq livell Ewropew u x'għandu jsir fuq livell nazzjonali. L-implementazzjoni se tkun il-qofol ta' dan kollu. Kif intqal, Missur Lopez Garrido, reprezentant tal kulsil kien hemm sissa ħafna iktar kuxjenza fuq l-itti membri tal-bżonn ta' iktar infurzar tal-governanza Ewropea Naħseb li l-Istati membri u nisper l-Istati membri talmu iktar minnu nuqqasijiet tal-istrateġija tal-Lisbona. Anka jekk l-anijiet kienu tajbin u kienu sejrin fi direzzjoni tajba, Ew nkunu onesti, ma kien hemm sens ta' partenenza, ma kienx hemm bżejjed saħħa fl-implementazzjoni tal-programmi għal daqstant issa irridu inneħu għal kollox din id-divizjoni li hemm permezz tal-istrateġija tal-Lisbon u għal daqstant intkom għandkom rwol ewlieni biex tassiguraw li jkun hemm implementazzjoni tal-istrateġija tal-Lisbona u din issir b'suċċess. Din tista' timmobilizza wkoll iċ-ċittadini u għaliex le l-parlamenti nazzjonali. Naħseb li importanti ħafna li l parlament Ewropew jistabilixxi relazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali biex bekk nassiguraw li dawn ir-riformi ma jiġux meqjusa biss bħala riformi li jisiru ġewwa Brussell jew ġewwa Strasburg xi kultant iżda li jkunu riformi li jittieħdu fis-soċjetajiet Ewropej dawn għandhom jinqasmu fost il-plejers ekonomiċi u soċjali u politiċi. Jina nemmen li din li din hija l-azzjoni li rridu nieħdu. Kif qal il-Sur Zapatero, irridu ninvolvu li l-imsieħba soċjali wkoll. Irridu nikkondrinaw l-istrumenti tagħna kollha fosthom l-Ewropa 2020. Mod simultanju biex bekk inkunu nistaw naħdmu b'mod tajjeb. Irdu nassiguraw li konna stabilità finanzjarja, miżuri stretti, żviluppi makroekonomiċi li naqduhom kollha flimkien biex bekk joħorġuna minn din il-kriżi u jkollna tkabbir sostenibli u inklusiv. Jekk irridu nkunu serji dwar gvernanza ekonomika, dan huwa l-uniku mod ta' kif nagħmlu hekk. Ma nistgħux nitkellmu dwar governanza serja fuq livell Ewropew u nisseparaw il-makroekonomik mill microeconomic Le, irridu niġbru kollox flimkien. Għana bżon l-istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej biex jieħdu approċ olistiku u jaqdu l-istrumenti kollha flimkien. Dan huwa l-unika mod biex nimxu il-qoddim. Jiena tkellimt dwar għażla fil-bidu tad-diskors tiegħi u għed x'inhi triq li tittieħu l-Kummissjoni l-għazla tal-Kommissjoni, għazla ta' derimrazzjoni, għazla l-Europa u jiena norbot fuq l-impen ta'kom waqt li aħna nibqaw naħdmu f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna. Issa ser naddi il-kelma li Sur Wortman Call, Signora Wortman Call. Grazzi ħafna Sur Rozo, Ministru. Id-dibattitu tal-istrateġija tal-2020 komplet anka bil-krizi tal-li hemm fiż-żona euro u kol bit-tisjir tal-governanza Ewropea. Tkellimt ukoll dwar koordinazzjoni ta' politika ekonomika, iżda l-problema ewlenija hija Problema li ġi trattat permezz ta' aktar iktar libertà, iktar libertà. Però aħna l-approċċ li rridu nieħdu huwa wieħed differenti. Il-grupp tal-PPE jistenna li jkun hemm ambizzjoni min naħa tal-Kummissjoni, iktar sforzi biex nittrattaw governanza Ewropea fl-istrateġija tal-2020 u Aħna rridu ikonna għanijiet ambizjużi li jiġu mamula mill-Kunsill. Irridu gvernijiet b'saħħithom iktar u l-pjanijiet tal-budget fil-futur għandhom jieħdu l-konsiderazzjoni l-istrateġija tal-2020. Il-Parlament ser ikollu kol rwol istituzzjonali jridu naġixxu fl-interess ta' kreazzjoni ta' xogħlijiet u ta' tkabbir sostenibbli Ewropew. Problemi fi żona euro u rew għal darboħra l-importanza ta' finanzi pubbliċi b'saħħithom. Stabilità tal-euro, stabilità finanzjarja u ekonomika, iżda wkoll l-importanza ta' prevenzjoni li ma naddux dan il-pis l ġenerazzjonijiet futuri. Ir-riforma tal-finanzi pubbliċi hija importanti ħafna l-istrateġija tal- eh, tal-2020, strateġija ta' suċċess tal-2020. Għaldaqstant, Kummissarju Rejn, u importanti ħafna li inti toħroġ bi proposti dwar kif ser insaħħu il-pat ta' tkabbiru stabilita. Irridu naraw x'prevenzjoni nistgħu nieħdu, irridu naraw x'nu mal-finanzi sostenibbli pubbliċi, dawn huma punti importanti ħafna. U kol fisem il-grupp tijaj nishtiq nħedġek biex tiħu responsabilat tijak bħala kummissarju u taħdem fuq pjanijiet ambizjużi tista' torbot fuq l-appoġġ tagħna. Bħala Parlament tistgħu taraw kif aħna nistgħu nisfidaw lill-Kunsill biex il-Kunsill jibqa' jaħdem fir-rigward tal-patta tkabiru stabilità. U importanti li il-Kunsill nieda task force, però nispera li sal-aħħar tas-sena l-Kunsill ser jagħti l-approvazzjoni għal proposti tal-Kummissjoni. President, l-opportunitajiet li joħorġu bħala riżultat ta' trattat ta' Lisbona għandhom isiru realtà. Aħna m'għandniex ħin xnaħlu. Grazzi. Grazzi u issa ngħaddi l-kelma lis sinjura Beres għal tliet minuti. Grazzi President, President tal-Kummissjoni. il-konnessjoni id-dibattit li għanna l lumi hija waħda loġika izda din il konnessjoni qed ipoġġuha fil-prattika aħna għandna dubji fil-grupp tas soċjalisti għaliex meta nanalizzaw it-test li preżentatilna l kommissjoni u meta naraw li partnership strateġiku aħna rridu nadottaw dan f'Ġunju mingħajr ma nagħtu l-opportunità li l-Parlament li jitkellem dwar il-linji gwida integrati għall-impjegi aħna ma xed naraw konsistenza u frazzjonijiet tagħkom. Intom tridu li aħna nikkommettu ruħna għaz l-10 snin li ġejjin mingħajr ma nieħdu konsiderazzjoni l-istrateġija tal-Lisbona. Intom qed tgħidu li kollox inbidel u li ma ċanna 27 linja gwida iżda għanna 10. Dini għal-bidla li għanna President tal kummissjoni il-konsistenza tfisser li jekk aħna rridu nkunu ta' suċċess mill-istrateġija tal-2020 rridu nibdew minn dak li għandna minn fejn insabu f'dan l-istadju mhux naraw fejn sar naslu. Is-sitwazzjoni li ninsabu fiha llum hija din li aħna qegħdin flar kriżi li qatt konna fiha sissa. Aħna qatt ma konna fi kriżi taqseg gravi fil-passat u ma nistgħux ninjuraw dan il-fatt. ma jistax ikonna sempliciment eh, strategija taħruġ li tinsa u tinjora situazzjoni li qegħdin fiha, ma jistax ikonna eh, strategija taħruġ li ma tagħtix kax każ il-problemi u l-odda li għandna dispożizzjoni tagħna. Għanna per eżempju l-patta stabilu stabilità għanna perspettivi finanzjarji, però jekk aħna mus se nużaw dawn Lodda li għanna mus se namlu progress. Għanna l-ura l-xiex ninkwetaw. Aħna, soċjalisti, demokratiċi, nitolbu li nindirizza l-problema ta' spekulazzjonijiet fis-swieq. Din problema biss tal-Greċja ta' xi stati membri, iżda din hija kwistjoni ta' domino effect. U għal daqstant aħna qed nipproponu l-istabiliment ta' mekanizmu stabilità biex bekk nejnu li l-istati membri biex jipproteġu li l-om infusom minn dil spekulazzjoni u jamlu dak li għandhom jamlu biex jikupraw u jipreservaw il-modell soċjali tagħhom. Kulħadd jaf dan il-modell soċjali tagħna huwa l-iktar ħaġa importanti li għandna għall-globalizzazzjoni u jekk l-istrateġija tal-2020 se tagħmel ħsara lil dan il-mudell soċjali tagħna, allura iktar tard fil-futur l-Ewropa ser tiġi minata fuq livell globali. U aħna ser nispiċċaw fix-xejn u nippermettu lil kontinenti oħrajn jirkbuna dan mu din mhix il-viżjoni tagħna għall-futur. Grazzi ħafna Sinjora Beres, is-Sinjora Ekka tliet minuti. We have known for many months that Greece is in a very difficult position. Illa nafu l-bosta xur il-Greċja tinsab pozizjoni diffiżli. Aħna nafu li l-euro qed jitlef bratja kbira. Ħadd ma jista' jpoġġi f'dubju l-fatt l-Ewropa tinsab fi kriżi serja f'dak il-moment li aħna ħsibna li konna ġajna l-piljajna u għalhekk aħna rridu nindirizzaw mod serju l kustjoni ta' kompetitività, produttività u ta' tkabbir ekonomiku sostenibbli. Aħna Għatem il-mexxejja Ewropej illi għaddum qegħdin jaraw x'ibta azzjoni ser jieħdu. Irridu nieħdu azzjoni reali u għandna bżonna issa jider li l-peer pressure fil-Kunsil ma taħdimx u għalhekk għandna bżonn ta' għannijiet vinkolanti u mezzi trasparenti ġodda biex nagħmlu skrutinju ta' rapporti dwar kull stat membru. Għandna bżonn ta' rispett fundamentali għal patt ta' u ta' tkabbi. Neħtieġu wkoll figuri ta' min joqgħod fuqhom u nistgħu nibbażaw deċiżjonijiet tagħna fuqhom biex nżidu l-pressjoni fuq il-gvernijiet, il-fondi strutturali u mezzi ta' appoġġ oħra Ewropej irridu jatuna ċifri tajbin. Se nagħmel tabbila. Meta bidwi jagħmel żball fuq nofs settaru huwa jitlef jew hija titlef fuq l-appoġġ kollu tagħha għal dak kollu li hija jew huwa jagħmel għas kollha li ikunu ġejjin u għalhekk aħna rridu nkunu ħoros fl-azzjonijiet tagħna. Hija xi ħaġa imbarazzanti l-Kummissjoni mhux qed tagħmel proposti li aħna tant inna niddiskutu. Irridu ninkludu aġenda strateġika fil-istrateġija Europa 2020. Per eżempju, aħna negozjajna l-pjan tal-kupru ekonomiku. Il-maġġoranza tiegħu mhuwiex infurzat u l parlament staqsa biex aħna jkollna pjan sekondarju. Iżda il-pjan sekondarju għadu ma bidisfazzjoni. Aħna iddeċidejna fi pjan ieħor teknoloġija ġdida tal-enerġija imma qatt jonqosna 50% ta' dan is-set plan. F'dak li għandu x'jaqsam fondi biex innaqsu l-gassijiet b'effett serra u għalli nibqaw navanzaw fl-istrateġija tagħna dwar l-effiċenza tal-enerġija u għalhekk jiena nappella biex l-istati membri jpoġġu l-effiċenza tal-enerġija fuq il-quċċata tal-eġenda tagħhom u din ipoġġu affazzjoni. Il-leġiżlazzjoni trid tiżdied l-effiċenza fil-leġiżlazzjoni trid tiżdied għaliex mhux qed wassal għar riżultati. Aħna neħtieġu wkoll il-pjantazzjoni dwar l-effiċenza tal-enerġija, għandna bżonn l-infrastruttura tal-enerġija. Jiġifieri il-ferroviji veloċità għolja. Aħna għandna il-flus disponibbli għal dan, irridu u ukoll innovazzjoni teknoloġika u kol irridu nresqu strateġija biex niġġildu l-esklużjoni, l-inklużjoni soċjali u l-inklużjoni tal-sess. Aħna irdu nispiċċaw dak illi aħna bdejna, irdu nispiċċaw flimkien. Il-Kunsill irdu kun aktar robust, aħna ser, ser indresqu soluzzjoni, rezoluzzjoni robusta dwar it-tieni pass tal-istrateġija 2020. Grazzi, Sinjura Ek, l-Onorevole Hamsar, erba' minuti. Grazzi tassew, Sinjura President, Sinjuri. Jina naħseb illi Issa aħna qegħdin nabtu wiċna ma' provokazzjoni politika jekk ser noqogħdu ngħidu illi il program tal-2020 ser ikun pass importanti biex aħna noħorġu mill-kriżi. Dak li rrid ngħid huwa illi pereżempju ejjew nħarsu lejn is-swieq finanzjarji. Nistgħu ngħidu illi għal bosta snin aħna konna n inwedu illi konna ser nagħmlu regolamentazzjoni ta' dawn is-swieq. Iżda s'issa għamilna passi żgħar ħafna u mhux passi kbar. Issa il-Greċja qed wicċa ma' kriżi. Aħna rajna illi ma sarx bizzejiet. Iċ-ċittadini tagħna ednilhom li il-banek irridu jamlu aktar dawn din aċċettawa. Edin naraw illi sfida ulterjuri għal budgets pubbliċi f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ser iwassal biex il-banek tagħna ibatu Hawnhekk qegħdin naraw illi fl-Unjoni Ewropea għanna s su mammul minn 27 stat membru. Aħna rridu tassa fuq transazzjonijiet finanzjarji jew xi tip ta' strument ieħor biex ir-reba tal-spekulaturi biex huma jagħmlu profit tkun tista' titnaqqas aħna neħtieġu strument illi nkunu nistgħu nużaw biex niġġieldu l kwistjoni ta' min qed jagħmel profitt minn fuq dar il-kriżi. Aħna rridu naraw x'qed niffinanzjaw għaliex bil-flus pubbliċi aħna madna ma nix niksbu dak li xtaqna niksbu. Aħna rridu naraw kif se nitrattaw din il-kwistjoni mill-punt di vista globali. Aħna ma minnix progress dak li għandu x'jaqsam il-tibdi fil-klima. Nafu l dinija kwistjoni kbira. Hija xi ħaġa. Hija ħasra illi Connie Hildegard qed taħdem fil-Kummissjoni u qed tipprova tgħaddi l-mira minima jekk naraw is-sitwazzjoni attwali wasal il-waqt li aħna rridu nżidu il-percentaġġ għal 30%. Aħna tkellimna dwar it-trading tal-emissjonijiet Ewropej. Jekk aħna ma nżidux il-mira tagħna minn mela allura l-eskema tal-emissjon ta' trading tal-emissjonijiet hija xi ħaġa li nistgħu ninsewha l-anijiet tagħna, il-miri tagħna mhumiex ambizzjużi biżejjed. Aħna għadna l-bot minn dawk it-tip ta' għanijiet illi neħtieġu. Aħna tkellimna dwar trasformazzjoni tal-ekonomija Ewropea biex din timxi lejn is-sostenibilità. Dawn nistgħu naraw semmi fit-titli ta' dokumenti tal kummissjoni kulħadd jgħid iva rridu nkunu voluti dan irridu nagħmluh iżda Sur Barroso. Il-Kummissjoni tiegħek ma kella l-ebda riżultati. Rezult dak li għandu jaqsam il-mod kif dawn l-anijiet jistaw jimbidlu f'miżuri. Infatti bosta suġġetti diġa ġew trattati mill-kellima ta' qabli. Naħseb li hemm ħafna xirridu nagħmlu f'dan il-programm. Dak li għamilna sissa ma naħsibx illi il-Parlament jista' jgħid illi wara Lisbona dan ser ikun l-ikbar pjan li rridu nseglu l-Unjoni Ewropea 2020 ħareġ mill-falliment tal-Lisbona, aħna ma rridux illi dan ikun falliment. Is-sur Kaminski għal 3 minuti. Grazzi, signori. Jina naħseb li l-President Barroso għandu wieħed mill-aktar ruoli diffiċli illum xaqdi hawnhekk, għandu wieħed mill-iktar impjiegi differenti fl-Unjoni diffiċli fl-Unjoni Ewropea. Għaliex huwa jrid jikkonvinċi s-selluk u l-lemin u qed ifaċċew iċ t-sib u persuni illi għandhom laqwa aqwa tweġiba għal kriżi Jiena naħseb li il strateġija 2020 li ġiet proposta mill komissjoni manda l-ebda ekwivalenti wieħed mod kif aħna nindirizzaw din is-sitwazzjoni hija li aħna ma nirrepetux l-iżbalji tagħna jiena għattajt minn il sena fir-Repubblika tal-Polonja. Hemmhekk kellna il-Ministeru tal-Kummerċ Domestiku. Kenna l-Ministeru tal-Kummerċ Intern, imma kellna l-ebda kummerċ intern li rridu nitkellmu dwaru. Issa m'għandniex eh, dan il-Ministeru fil-Polonja, imma għandna l-kummerċ domestiku mbagħad. Ma rridux li konna aktar regolamentazzjoni jew aktar taxxi jew aktar intervenzjoni. Jiena ma tantx jien fanatiku tas-suq liberu. Jiena nemmen li r-rwol tal-Istat huwa li nirranġaw il-mekkaniżmi tas-suq imma rridu neżerċitaw ir-wol tagħna b'kawtela kbira. Għax hekk irridu nitkellmu dwar l-iżvilupp fl-Ewropa, b'termini onesti, rridu niftakru kif aħna votajna għad direttivi tas servizzi fil-mandat li għadda. Ftakru x'ġara għala direttivi tas servizzi f'din il-Kamra. U minnajr il-fluss sħiħ tal-persuni u l-kapital l-Ewropa ma tistax tikkompeti. Illum qegħdin nisimgħu min jgħid li l-Ewropa ma tistax tikkompeti ma smuħra ta' integrazzjoni politika. Aħna għandna wis regolamenti, għandna wis biżijiet fuq l-imprenditorjat, aħna staqsejna l-imprenditori tal-Ewropa biex jitilqu mill-Ewropa. U allura jew nistaqsu nistgħu nagħmlu aħjar biex aħna nappoġġaw din l-istrateġija għaliex ma strateġija oħra, aħna rridu noħorġu minn din il-kriżi iżda. Mem lebda dubju dwar il-fatt li aħna rridu nappoġġaw il-Greċja għaliex jiena hawnhekk mhux qed nitkellem biss bħala kap tal-konservattivi imma wkoll bħala persuna mill-Polonja. Għalina din hija xi tassew importanti illum irdu nuru solidarjetà mal-Greċja. M'hemmx mod kif nistgħu noħorġu minna. Irridu nagħmlu dak kollu disponibbli biex noħorġu minn din il-kriżi din hija ta' importanza mhux biss għall-familji imma eh, għall-ġejjieni tal-Ewropa. Jiena nemmen fil-ġejjieni tal-Ewropa u fis-suċċess tagħna. Grazzi Sur Kaminski, l-Onorevoli Zimmer. Sinjura Zimmer, ġewġ minuti u nofs. meta naħseb dwar id-dibattitu li kellna dwar il-punt eh, li jħor fuq l-agenda jisu qed nitkellmu dwar żewġ eh, affarijiet paralleli. Għanna pajjiżi pal ġermanja u Franza illi qegħdin iwaqfu l-affarijiet u hemm pajjiżi li jinsabu fil-kriżi. Għanna l-Unjoni Ewropea illi qiegħda tiżviluppa strateġija illi ma tindirizzax il-problemi fl-aħħar mill-aħħar. Issa hawnhekk irdu naraw l-iżvilupp tal-ġejjien tal-Unjoni Ewropea aħna m'għandniex tweġibiet illi jistgħu jitrattaw il-problema ta' strumenti illi ma jaħdmux. Irdu naraw relazzjoni bejn iż-żona euro u dawk il-pajjiżi fl-ħdan l-Unjoni Ewropea illi ma jappartenux għad-żona euro. Għanna bosta kwistjonijiet illi huma li kienu relevanti għall istrateġija tal-Lisbona maħna ma tkellimniex dwarhom. Irridu nippruvaw naraw dak illi aħna nixtiequ li l-Unjoni Ewropea issir. Jiena naħseb illi fid-dawl ta' dibattitu dwar governanza ekonomika Ewropea u l-Fond Monetarju Ewropew ma nistawx inkomplu naġixxu b'dan il-mod. Jekk aħna ser nimplementaw l-istrateġija 2020, aħna irridu nieħdu l-ħin tagħna hawnhekk irridu naraw x'tip ta' sfidi nistgħu nistennew, x'riżultati irridu naslu għalihom u rridu ninvolvu lill-oħrajn ukoll fil-proċess. Għaliex jekk le ser nidħlu fil-kriżi għal darboħra. Is-Sur Blum, minuta u nofs. Sejjaħtli? Skużani, ma smajtekx. Nejt il-kellim. Grazzi. Skużani li ma smajtekx. Jina ħassajt li sur bro se ta' jitalem ħafna minn għandi illum. Ma rridux noqodu nitħasbu ħafna dwar li ju 2020 għalix mux sarin kunu għaw din hija ċentralizzata, korrotta, mhux demokratika u mhux kompetenti. Din hija sprunata minn negozjati l-kbar u l-burokratiċi, hija sponsorjata minn aġenda faxxista pjattaforma ta' xjenza li aħna nirreferu għaliha bħala tibdil fil-klima fej kien hemm ċans li wieħed jivvota dwarha permezz ta' referendum din ġiet irrefjutata, ovvjament in-nies tar-Renju Unit ma setgħux jivvotaw dwarha kien hemm biss tliet partiti li kellhom aċċess għal dibattitu fuq televiżjoni ġewwa pajjiżi. Dan minħabba il-BBC li huwa servizz ta' xandir nazzjonali korrott. It-tfal tagħna u tfal ta' tfal tagħna sejrin jisħtuna għalix huma ser ikollhom jiġbru il-biċċiet ta' din it-taħwida siħa. Grazzi Sur Blum. Issa l-Onorevoli Obermeyer. Grazzi, Signora President. Tkabbir intelligenti, għaqli, kull tip ta' klim zbieħ u għanijiet. Jien għandi xi mistoqsijiet dwar dan. L-istrateġija l-ġdida ser ikollha l-istess tip ta' ġejjieni bħal l-istrateġija ta' qabila, kif nistgħu ninvolvu l-awtoritajiet reġjonali u lokali biex din l-istrateġija tkun ta' bilħa ta' suċċess u kif il-budget nazzjonali jistgħu jkunu solidi. Hemm bosta mistoqsijiet nistgħu nistaqsu. Irridu noqogħdu attenti meta nitkellmu dwar soluzzjonijiet illi aħna ma nitlux fi gvern ekonomiku ċentralizzat mill-bib ta' wara u dan jikkomprometti il-sovranità, ġifiri il-responsabilità nazzjonali. L-istati membri ma jridux jgħixu eh, minn fuq darħattijħor għaskapitu tal-oħrajn li jkollna gvern ċentralizzat fl-Ewropa jkun qed tifisser li qed nagħmlu dittatorjat fuq kulħadd. Issa l ma mhux affiljati. Sur Hockmark. Dawċ minuti, grazzi ta' sew. U importanti li aħna nitkellmu dwar gvernanza tajjeb. Ġifiri, aħna rid nagħmlu pressjoni fuq nfusna biex nagħmlu riformi li huma meħtieġa, jew ma ninsewx iżda. Illi l-aqwa tmexxija illi aħna għandna bħalissa fidejna huwa li niżguraw illi l-Unjoni Ewropea tagħmel dak illi suppost trid tagħmel u hawnhekk jien għandi xi dubi dwar kif uh, aħna zammejna mal-patt ta' stabilità u tkabbir u għawet mid-dubju, dubju li jien għandi. Ejjew ma ninsewx dan il-patt qabel ma namlu regoli ġodda. Nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa oħra, dwar is-swieq finanzjarji. Ejjew nitkellmu dwar is-swieq finanzjarji bħala parti mill-ekonomija u mhux bħala settur separat. Għaliex aħna qatt ma jista' jkollna investimenti u postijiet tax-xogħol ġodda jekk noqogħdu naħsbu illi dinja kwistjoni separata. Jiena kont xifti dizappuntat meta rajt li il-ċermen tal-Kumitat Basel 2 assuma il-regoli l-ġodda ta' rekwiżiti kapitali sejrin inaqsu tkabbir ekonomiku b'wieħed fil-mija dan huwa l-livell ta' sew baxx għalih. Għaliex hekk aħna ser nżidu rekwiżiti kapitali dan jista' jwassal għal anqas investiment u dan mhux dak illi rridu nagħmlu meta aħna rridu noħolqu fiduċja ġdida fl-ekonomija Ewropa fl-istess waqt illi aħna qegħdin noħorġu minn dawn id-deficits fil-budget illi għandna. Għan semmilkom xaħġa mill-affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu flimkien, iġifieri li noħolqu ekonomija bbażata fuq l-arfin. Dan huwa paradoss illi s-soċjetajiet tagħna aktar ma qegħdin jinbidlu f'ekonomiji ta' għarfien aktar etiko, inqas qed ikollna suq ta' intern għalix is-suq intern ġi bbażat fuq l-industrija. Dan jaffetwa wkoll is-settur tas-servizzi. Nixtieq ngħid ukoll illi aħna suppost qegħdin nimplementaw riforma illi tagħmel universitajiet Ewropej aktar indipendenti, aktar Ewropej, miftuħa għal riċerkaturi għall istudenti u toħloq żvilupp dinamiku f'soċjetà bbażata fuq l-arfin jew inżommu mal-affarijiet kollha li nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew. Din hija l-aqwa tmexxija tajba Ewropea li aħna jista' jkollna. Grazzi. Issa ser ngħaddi l kelma lill-Onorevoli Ulfskog. Grazzi, Signora President. Jina ġeja mill-istess stat membru pal-kellim ta' qabli. Imma jiena nisa fuq innaħa ta' xelluk f'dak li għandu xaqsam mill-politika. Dan huwa rapport li aħna soċjaldemokratiċi aħna responsabbli minnu. Aħna qegħdin naraw is-sitwazzjoni ġenerali fid-dinja, naraw situazzjoni sitwazzjoni tal-Greċja wkoll. Din naraw disprament u dwejja akbar minħabba l-mod kif iswi kienu qed jilabu bil-ħajjiet tal-persuni. Nafu illi l-kriżi hija kontaġġuża. Din hija periklu għal pajjiżi kollha. Ftit tal-pajjiżi jistgħu jgħidu illi huma siguri. Din hija xi ħaġa illi qed titlobna biex inxamru l-kmiem u ninvolvu ruħna f'amministrazzjoni tal-kriżi u ġlieda kontra l-kriżi aħna ma rridux nadottaw miżuri għal medda qasira ta' żmien illi għanna ser nippruvaw nitfu dan in-nar li mbagħad wara ftit jarġa' jfetx. Aħna rridu niżguraw illi aħna nkomplu nkomplu kun nafu x'tip ta' problemi għandna fis-summit ta' Ġunju jina ser inkompli ma dak il-qal il-kellim ta' qabli. U importanti li summit ta' ġunju jagħmel weddiet ċari illi l-Ewropa trid tkompli tixpruna l-investiment, illi l-Ewropa trid tnaqqas il-qat fost in-nisa, l-irġiel, l-anzjani u żgħażagħ. Jiena kont diżappuntata dwar l-approċċ ta' kwalità ta' opportunitajiet illi ġi ppreżentat fl-aħħar laqa tal-Kunsil tal-Ministri. Irridu nimsu lej soċjetà għaqlija f'dak li għandu x'jaqsam il-klima. Irridu niżguraw illi kull kriżi tista' tatina l-opportunità biex nagħmlu l-bidliet, ġifieri kull dan irridu neħduh bġid jista' jkollna xi marġni ta' spazju biex noħorġu politika ta' tibdil fil-klima li tista' ta' bilħaq tagħmel differenza fl-Ewropa. U tkun relevanti għad-dibattitu f'Cancun. Irridu naraw x'qal professur Amerikanu ukoll huwa qal li fl-Istati Uniti Edin jgħidu li ma nistawx regolamentaw is-swieq finanzjarja li dan ma sarx fl-Ewropa. Aħna dan neħtiġuħ, imma aħna dan maħniex nagħmluh huwa qal illi huma ma jistgħux jirregolamentaw. Aħna fl-Ewropa qegħdin ngħidu illi maħniex nirregolamentawhom eh, is-swieq finanzjarja għaliex mhux qed jiġu regolamentati fl-Istati Uniti. Hemm ħafna min qed jitlef u ftit min qed jirbaħ. U għalhekk irid ikollna l-kuraġġ biex nagħmlu l bidli fl-Ewropa illum qabel għada. L-Onorevoli Klins, minuta u nofs. Signori, L-istrateġija ekonomika hija effettiva jekk ikun hemm implementazzjoni tajba. Il-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni aħna nappoġġaw l-għanijiet tal-Kummissjoni, però rridu nismaw iktar dettalji speċifiċi dwar kif nistgħu naslu fejn nixtiequ naslu. Jiena naħseb illi il ħsieb tal-Kummissjoni kien motivat mill-kriżi ekonomika. U issa nisab situazzjoni għal minħabba id-dejn li għandhom il-pajjiżi, però naħseb li rridu Nirdu konsiderazzjoni żewġ situazzjonijiet, żewġ kriżijiet, u għahna rridu nagħmlu xi ħaġa u mhux noqogħdu niċċassaw għal 10 smin li ġejjin. Aħna fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn xi tip ta' direzzjoni ħalli nkunu nafu fiex ninsabu, xinu għan qafas għandna bżonn xi tip ta' mekkaniżmu li jista' jipermettilna li aħna mhux ikonna direzzjoni għal ġejjin, ikonna qafas u ntemmu wkoll is-suq intern li għadu mhux komplet għandna r-rapport tas-Sur Marimonti dwar is-servizzi. Mbagħad iridu nistabilixxu wkoll kif nista' jkollna politika monetarja waħdenija u kif tista' tkun appoġġjata mill-politika fiskali u politika finanzjarja li għandhom ikunu kollha maqudin flimkien. X'ingħidu dwar differenzi bejn l-Istati membri? Aħna rridu nisqu fuq iktar konverġenza bejn l-Istati membri u naraw li jkun hemm eh, il-lat Ewropew ta' kull proġett li dejjem jidher biċ-ċar, jiena naħseb li anke dan importanti għas-sistemi ta' navigazzjoni. Għandkom ruta u nofs biss, nixtieq nfakarkom membri onorevoli. Signora Turunen. Grazzi ħafna, aħna għandna bżonni li nikkonsidraw sew x'nixtiequ aħna fl-Ewropa, aħna rridu illi nikkonsidraw sew x'għandhom bżonn iċ-ċittadini tagħna fil-ġejjini biex għandhom jagħmlu hemm bżonn illi konna nijiet preċiżi u fl-oqsma l-iktar importanti għandna bżonn illi aħna nilqu lan tal-Ewropa Soċjali din hija l-prijorità tagħna għal xar snin li ġejjin. Aħna hemm bżonn illi naqsu il qatt fost iż-żaża illi hija allarmanti kemm qed tiżdied dan l-aħħar. U uh, jiena wkoll nixtieq li aħna nagħtu l-opportunità li żgħażagħ ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol. Hija ħasra kbira li dawn iż-żgħażagħ qed jispiċċaw bla xogħol. Hija ħasra U verament tal mistħija li aħna fl-Unjoni Ewropea, li aħna waħda mill-iktar reġuni avvanzati fed-dinja ma nistgħux insibu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. Jiena naħseb li eh, hemm bosta nies li qed jgħidu eh, jitkellmu fuq eh, il-Trattat ta' Lisbona li permess ta' trattat tista' suppost għandna il-metodi li għandna bżonn sabiex nelbu dawn il-kriżi. Aħna rridu noħolqu propostijiet ta' xogħol ġodda sabiex nappoġġaw is-soċjetà tagħna u aħna rridu wkoll naraw li dawn l-anijiet ikunu sviluppati ħalli konna Ewropa li iktar tirrispetta l-ambjent postijiet ta' xogħol li jirrispettaw l-ambjent u dawn huma punti importanti ħafna rridu nżommuhom f'moħħna. U eh, f'dawn il-parametri din l-istrateġija 2020 mhijiex biżejjed. Kieġobkom eżis kollegi żommu mal-ħin li huwa allokat għalikum sabiex titkellmu. Sur Harber, joġbok. Sur President, jiena nixtieq li nitkellem fuq in-nuqqas ta' ambizzjoni li jiena qed nara f'dan il- f'din l-istrateġija tal-Ewropa 2020. Irridu nużaw l-istrumenti li għandna bħalissa fidejna ġifiri is-suq intern. U noħolqu dawn l-opportunitajiet tax xogħol li jitkellmet dwaru manka is-Sinjora Turunen. Jiena ma sibx illi l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jiklassifikaw is-suq intern bħala xi tip ta' missing link, is-suq intern huwa ħafna iktar importanti u mhux biżejjed li l-Kummissjoni tipproponi azzjoni. Din hija xogħol konġunt li għandu jsir bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Il-Kumitat tas-Suq Intern, il-Kumitat tiegħi għadda rapport li jiddiskrivi għanijiet ambizzjużi ħafna dwar is-suq intern u dan ħatirġibu il-ġimgħa d-dieħla. U jena naraw li jkollna xi bidliet fundamentali għawek fil-partiti politiċi u aħna nixtiequ li jkollna qatt għas-suq intern ħalli intemmu x-xogħol li għandu jisir u aħna nixtiequ illi naraw ukoll li l-lodda ta' xiri pubbliku u koll huwa importanti ħafna sabiex nilqu l għanijiet ta' teknoloġija ħadra U eh, ma nistax nifhem għalfejn għedin nagħmlu dan, għalfejn aħna din nitkellmu fuq dawlanijiet kollha ġodda mingħajr ma narfu dak li diġà għandna d-dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Figurejdo. Grazzi ħafna Sur President, din l-istrateġija miex qed tindirizza l-problemi serji li aħna rridu nħabtu wiċċna magħhom u lanqas ma qed tgħinna sabiex nħabtu wiċċna mal-diżastru ekonomiku u soċjali illi qed ikun impost fuqna. Huwa żball illi aħna eh, nisqu fuq dawn il-politika fuq din il-politika u fuq l-istrateġija tal-Lisbona. Aħna rajna illi din ma ħadmitx, ma naqsitx il-faqar u ma żidietx l-opportunitajiet ta' xogħol. Din l-istrateġija qiegħda tagħti priorità lill-interessi oħrajn u mhux l interessi li jolqtu l-iktar l-ħaddiema tagħna u l-ċittadini tagħna, aħna rridu naraw li nitkellmu fuq il-privatizzazzjoni tas servizzi. U eh, Irridu wkoll nħdu konsiderazzjoni s sitwazzjoni delikata tal-xogħlijiet tagħna għandna iktar minn 23 eh, miljon persuna li għedin bla xol. 5 miljon persuna għedin situazzjoni ta' faqar estrem. U jekk aħna ħanerġgħu nisqu fuq din l-istrateġija li jassimili għal dik li kellna sissa, il-żgur li il-livell ta' faqar ħajmur lura. Sfortunatament il-budget komunitarju ma jindirizzax il-koezjoni ekonomika u soċjali u għacċar dan b'dak li ġara fil-Greċja u għal-waqt issa li aħna nitalmu lezzjonijiet tagħna mill-iżbalji tagħna hemm bżonn li nieqfu bl-ispekulazzjoni ekonomika. Irridu issa nħarsu lejn il-Bank Ċentrali u li dan il-bank irid jagħti priorità lill progress ġenwin għas-soċjetà soċjali. Il-fatt li qegħdin nitkellmu hawn illum u noqogħdu neżaminaw il-kontenut ta' din l-istrateġija 2020 meta mbagħad fl-istess ħin fil-Greċja qed imutu l-ħaddiema u hemm poplu li kważi wasal għal falliment, juri stampa importanti hawnhekk u hija saħansitra grotteska fir-rigward il-politika tal-Unjoni Ewropea F'sitwazzjoni bħal din huwa importanti li ngħidu li l-Kummissjoni mhux qed tħossa mhux qed tħossa li tagħmel riflessjoni ta' kritika fuq anfisha għax mhux qed tħares li din is-sitwazzjoni ta' kriżi li din il qada li issa waslet għal punti drammatiċi hija konsegwenza ta' żbalji kbar u gravi u dan juri l-falliment tal-istrateġija tal-Lisbona. Hemm ħafna żbalji li saru u hemm ukoll akkużat li huwa l-euro rridu najdu li hemm ħafna stqarrijiet iżda inutli li nqogħdu ngħidu l Greċja huwa fatt waħdu għalih, iżda mbagħad irridu naraw se jiġri meta jkun hemm xi ħaġa simili par pereżempju fl-Ispanja, ser nagħmlu. Issa hawnhekk xbajna nisimgħu l nqogħdu ngħidu li din hija ġustifikazzjoni ta' każijiet iżolati. Mhux kredibbli u diffiċli ħafna li naċċettaw li ikun hemm indukazzjonijiet min-naħa tal-Kummissjoni f'mument fejn l-Unjoni Ewropea għadha ma ddeċidiċ li tagħmel eh, sitwazzjoni ċara l-Banek Ewropej biex tajt lill produtturi lill ekonomisti kemm x'inhuma l-sitwazzjonijiet tal-Banek Ewropej biex tassew konna strateġija tajba. Dawn huma punti importanti u ħanala, Sur President, dawn eh, irrid ikun hemm strateġija serja li tibda mill-ekonomija ta' vera tal-SMEs u tagħti rwol ta' sem ta' indikazzjoni ta' responsabilta' anke l ħaddiema. Grazie, Mr. Segedi, one minute. Grazie ħafna Sur Segedi għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis, membri onorevoli, aħna fis-sitwazzjoni li nsabu fija ma nistawx nżommu l-kumpaniji responsabbli għal eh, din il-krizi rridu nżommu f'moħħna din il-filosofija ekonomika Una u li fil-fat kienet ta' zvantaċ għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju kienet ta' vantaġġ għal kumpaniji multinazzjonali. Aħna rridu naraw illi dawn il-kumpaniji jkunu sinsla tal-ekonomija tagħna u għanna bżon strategija illi tiffoka fuq il-livell reġjonali u lokali. Jina naħseb li din tista' tkun strateġija tajba jekk tkun hekk. Il-partit jixtieq illi aħna nagħtu ta' importanza lill-Ewropa l kumpaniji żgħar daqs medju nerġgħu ntuhom l-importanza li xirqulu. Grazzi ħafna sur Royal. Grazzi ħafna sur President. Aħna għadna kemm smajna minnaħat tal-Presidenza u l-Kommissjoni illi aħna għandna bżonn li nieħdu azzjoni deċisiva dan huwa veru, però għandna bżonn strateġija sabiex nieħdu azzjoni. Dan il-proġett tas-sena 2020 u l-mod ta' kif aħna din nagħmlu n-negozjat u din nippruvaw nilħu riżultat, jiena naħseb illi jekk tħarsu lejn dak li hemm fl-istrateġija u hekk għandna dokument illi huwa tajjeb li nirriflettu daqsxejn dwaru. Qed issemmi ċertu affarijiet, ċertu għaġla partikolari u fil-strateġija tal-Lisbona aħna ma jnexxinniex ninkludu eh, mill-partijiet interessati u nġelhom ħossom li huma parti. Aħna dan irridu nagħmluh irridu nipermettu li ċittadini kull pozizjon li staw jiddefendu li l-om infusom. U jenħarsu li xed jiġi fil-Greċja, tista' nistgħu nifmu aħna xed jiġri, imma qed nikkritika l-ħadd, però nixtieq ngħid li għawek fil-Parlament rridu nagħmlu l-affarijiet daqxin differenti għawek. Issa fil-konferenza tal-Presidenti aħna edna li rridu noqogħdu attenti meta nistabilixxu skeda l-implementazzjoni, rridu nisimgħu u naħsbu. U ma nix nkunu sorpriżi fl ħarta dal-proċess kollu manna li jkollna l-ebda bidla fil-implementazzjoni. Għanna bżon ta' riflessjoni tajba u negozjati tajbin. U għanna u koll problema tal-emissjonijiet ta' CO2. Rridu naraw jekk aħna fil-din il-kriżi ekonomika nistgħu għom aħna l-affarijiet irridu nanalizzawhom fid-dettall mbagħad naraw x'jistgħu jkunu l-effetti ta' innovazzjoni reali u riċerka u niżguraw li dawn l-affarijiet isiru fil u jseħħu. Grazzi ħafna s-sur serka sa' żewġ minuti. Grazzi ħafna sur President. Nirringrazzja ħafna l-Sur Lopez Garrido u anka nishti li xi ħadd jirringrazzja lill President Barroso fismi. Jiena nittama illi il-Kunsill tas-sajf ikun differenti mill-Kunsill li kellna fir-rebbija. Il-Kunsill bħalissa huwa mimli dubji u qegħdin jgħidu li l-angijiet il-kbar li għandna marbutin mal-politika tagħna u l-ċifri li stabilixxejna jista' jkun ma nistgħux nilquhom. Nittama li Sur Lopez Garrido jkun jista' jiċċaralna dawn id-dubju minħabba li aħna bħalissa ninsabu f'mument storiku għall-istorja Ewropea. Hemm ħafna sfidi u aħna din niddiskutu jekk nixtiequx dimensjoni iktar Ewropea jew inqas Ewropea. Din hija lan, dan huwa lan tal-Ewropa 2020. Hemm min jaħseb li rridu naħdmu flimkien sabiex nsolvu l problemi soċjali u ekonomiċi u nkella nazzjonalisti estremi li ħajrpu u aħna nfarku dak li lna naħdmu għalih dawn l-aħħar 40 sena aħna x'ħan għamlu ħankomplu u iktar ġid ħalli nqasmuh b'mod ġust jew għatu iktar seta l iswiq ekonomiċi. Jiena naħseb illi dan ġara minħabba illi l-Ewropa ma kinitx maquda, ma kellniex biżjed ġustizja soċjali, għalhekk ninsabu fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha, jien nittamaw illi nisqu iktar fuq l-edukazzjoni li dan huwa punt li nsab fid-dokument tal-Kummissjoni iżda mhux tal-Kunsill u nittamaw li aħna kun nistgħu nappoġġjaw liċ ċittadini tagħna ħalli din l-istrateġija tista' tkun l-aġenda għaċ-ċittadini tagħna u mhux għas-swi u għall-spekulaturi. Is-Sur Schmidt għal mżewġ minuti. U xsejġ daw il pajzi li mumiex fil-zona tal-Euro l-Europa illum għanda bżon tinaqad biex taħdem fl-imkien ma nistawx naħna noqodu inqasmu bejnietna sur kommissarju u jaħasra li eh, mux se jiltaqaw kolla l-pajizi eh, nar il ġima Bżon namlu supervizjoni ta' swiq, ta' swiq finanzjari biktar bir-reqqa, iktar regoli. Aħna il-grupp tal-liberali nistaw nejdu li dan għandu jisur mod ġust, mod koordonat fuq livell anki dinji. Hemm bżonn nkunu aggressivi fil-aġir tagħna jekk hemm bżonn imma mingħajr ma nqajmu paniku. Hemm bżonn li nżommu saqajna mal-art għax inkella nkunu edin namlu iktar dannu lil-swieq l-issa l inglis jiena s-sur li mux ijataw ma, ma nistax naqbel miegħu dan huwa insult għal dawk il-miljuni li bibli batu. Snaħseb li Sur Blum, Sur President għandu jitlob skuża għal dawk kollha li huwa eh, kuljumna hawnhekk illum. Our next speaker is Mr. Bokros for one minute. Grazie ħafna Sur Bokros għal minuta. Meta l-Prim Ministru Spanjol Zapatero Nijet il-Presidenza eh, Spanjola fi Strasburga, fi Strasburgu għamil diskors dwar l-Europa 2020 minna ma semma għalfejn l-istrateġija tal-Lisbona kienet fallit. Allura jena nixtieq l-insaqsi. Kif wieħed jista' janalizza u joħroġ b'istrateġija ġdida mingħajr ma, ma analizzaw l-falliment tal-istrateġija li kellna qabel? Id-dokument il-ġdid ma jsemmi xejn dwar il-falliment tal-istrateġija tal-Lisbona, u allura jekk jogħġbok, sur Galega, jekk eh, jogħġbok, nixtieq li tweġib mistoqsija tiegħi illi kif inti tista tagħmel kif intom tistgħu tipproponu għanijiet ambizjużi ħafna mingħajr ma tanalizzaw il-falliment tal-istrateġija tal-Lisbona. Ringrazzjak. Grazzi ħafna Sur Id-demokrazija eh, hija importanti, u għalhekk il-Kunsill kif ħajwamel biex wassal politika soċjali fl-Istati membri mingħajr ma dawk li votaw ma jkollhom vuċi f'dan ir-rigward. Qed nitkellem dwar l-Olanda pereżempju ddeċida l-10 snin, dan ma jistax ikun il-kess. U għalhekk min jiddeċidi minnu x'inhuma l-kondizzjonijiet ta' xogħol pereżempju. eżempju jidru kollha klim sbieħ iżda mbagħad ikunu firħa. It-tielet punt fuq l-infiq tal-awtoritajiet kif huwa possibbli li jkun hemm eh, budget tal-Kummissjoni li jkun inqas meta mqabbel ma dak li ġie mbassar għall-Istrateġija 2020. Fuq is-suq intern, il-Kummissjoni u l-Kunsill qed jaqblu mal-proposta tal-Kumitat li qed jitolbu biex ikun hemm suq intern aktar soċjali li jqis il-ġustizzja soċjali u l-kwalità. Il-ħames punt, il-ġlida kontra l-faqar. F'dan il-każ il-Kunsill rrit ħares il kabbir ekonomiku. Rajna li kien hemm inkredibli inkredibbli għal managers iżda għal foqra mbagħad. Kif ħanatu każhom, kif ħanejnuhom, kif nistgħu innaqsu s salari massimi u dawk tal-banek pereżempju. Grazzi. Is-Sinjura Bizzotto għal menuta biex nkun nistaw nkunu kostruttivi fir rigward il-problema tal-impjegi hemm tliet affarijiet, nħarsu, nreagġiċu u nimxu l-qoddim. Irridu nreagġiċu billi morru l in mill-propaganda Ewropea biex namlu tajjeb ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Rridu taħriċ u koll nħarsu lejn l-eżigenzi tal-territorju u morru biex naraw il-taħriġ eh, għal dawk ix-xogħol bl-idejn. Irridu nevolvu mbagħad, irridu nagħmlu tajjeb għall impriżi u għall ħaddiema biex ikun hemm suq tax-xogħol fejn ikun hemm flessigurtà biex ikunu jistgħu iwieġbu għan-nuqqas ta' domanda fuq is-suq tax-xogħol. Imbagħad irridu nagħmlu tajjeb għaċ-ċittadini għalhekk l-istati membri rridu jivvalaw il-politika ta' immigrazzjoni skont ir-realtajiet ta' immigrazzjoni. 23 miljun qiegħda u għalhekk irridu naraw li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 Is-settur ta' trasport jirrappreżenta 10% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u dan ifisser 10 miljun impiki. U għalhekk nistieden il-Kummissjoni u l-Kunsill li waqt jamlu, li jamlu definizzjoni tal-istrateġija tal-2020 irridu jqisu dawn l-aspetti marbuta ma' dan il-qasam ta' trasport. Irridu nipromovu r-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni biex bekk nelħqu il-trasportazzjoni, trasport li jkun favur l-ambjent buzu baxx tal-karbonju. Rridu niksbu dan lan billi jkun hemm mezzi ta' trasport alternattivi, eh, ġestjoni ta' traffiku aħjar, eccetera. Rridu kunem hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-infrastrutturi biex nipromuovu l-ħarsin tal-ambjent iżda anki s-sigurtà u sikurezza tal-passiġġieri. F'dak li għandu x'jaqsam mal-punti speċifiċi rrid nitkellem fuq ċertu aspetti irridu nħeffu l-implementazzjoni tal-ismawiet uniċi l-immobilità u eh, namlu tajje fis settur tal-linji tal-ferroviji ntejbu il toroq fl-Unjoni Ewropea u anki s-sigurtà fuq it-toroq. Irridu nimplementaw il-komodalità, irridu naqsu l-veloċitajiet u għalek rridu li namlu tajjeb pal mobilta urbana. Il-Kommissjoni tittaħseb fuq dawn l-aspetti kollha marbuta mal-mobilta għaliex il-mobilità tkun waħda mill-elementi ewlenin tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020. L-iżvilupp koordinat fuq is-settur ta' trasport hija l-muftiħ għall-iżvilupp sostenibbli u għat-kartir tal-impjiegi. Grazzi. Signora Podimata għal żewġ minuti. Grazzi, President. Permettili l-ewwel net pala Griega najt li hija diqa għalija kbira minħabba l avvenimenti traġiċi l-avvenimenti traġiċi li saħħu f'pajjiżi. Kien hemm tlieta min-nies li mietu għax spiċċaw maqbuda ġo bank fejn kien hemm in minħabba dimostrazzjonijiet li kien hemm f'pajjiżi. Nifhem li l-Ewropa kollha u l-mezzi ta' xandir Ewropej qed iħarsu lejn dak li qed jiġri fil-Greċja u għalhekk nixtieq li aħna nuru responsabilità tagħna, solidarjetà u rispett għal popolazzjoni griega li għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Dan qed ngħidu għaliex nemmen li fil-gazzetti Ewropej u fil-bliet kapitali Ewropej għada nisa jispiċaw jifdu vantaġġ ta' dawn l-avvenimenti traġiċi u jgħidu li issa mhux qegħdin ċerti jekk il-Greċja tistax timplementa d deċizjoni diffiċli li ħadet sabiex tkun tista tqajjem l-ekonomija u l-budget tagħha fuq saqajja. Wara l-ftehim nhar il-ħadd kellna l-istess storja li ilha tenni ruha mill-aħħar ta' frar. Kien hemm ħafna kummenti kif il-miżuri mhux se jkunu effettivi, kien hemm għajdut li ħajkun hemm bżonn ristrutturar tad-dejn tagħna li l-Greċa tmur lil lin mill-żona euro u dan imur mhux biss kontra l-bonds Grigi iżda anki dawk Portugiżi u Spanjoli. U għalhekk kollegi, la darba niddiskutu l prospettivi għal futur tagħna u għall-2020, id-domanda tiegħi ser jiġri fil-ġejjieni jekk l-ekonomiji nazzjonali jibqgħu jiddependu fuq is-swieq internazzjonali. Hemm nuqqas ta' kontabilità ta' sistema u l-Aġenziji ta' Credit Rating mhux qed jerfa' fuq spallithom il-konsegwenzi tar-ratings tagħhom minkejja li ħafna drabi ratings ikunu ħżiena jew xi drabi ikunu ħżiena għal pajjiżi Ewropej jew tal-Unjoni Ewropea wkoll. Is-Sinjura Manusko. Grazzi, President, f'dawn l-aħħar sentejn rajna l-iktar kriżi ekonomika serja li qatt wettaqna U għalhekk huwa importanti li nifukaw l-isforzi tagħna sabiex ikonna kompetittività u nappoġġaw il-potenzjal għad kabbir. Il-miri tagħna jridu jkunu realistiċi u għalhekk rridu niddefinixxu dawn l-affarijiet u jimxu pastajjeb mal-miri nazzjonali tal-Istati membri skont il-ħtiġijiet speċifiċi ta' kull Stat membru il-miri tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu maqsuma bejn il-miri nazzjonali. Jiena tlab biex ikun hemm miżuri ġodda bħal pereżempju sanzjonijiet tal-istati membri li ma japplikawx l-istrateġija tal-Ewropa tal-2020 u inċentivi għal dawk li japplikaw din l-istrateġija. B'dan il-mod għandna jkollna kompatibilità mal-miri ta' din l-istrateġija. Iżda għandna wkoll naħsbu li l-politika ta' koeżjoni hija importanti ħafna l miri tagħna. Irridu nħarsu lejn il-proposti tal-Kummissjoni sabiex proposta bħal eh, sospensjoni awtomatika tal-fondi strutturali f'każ li jkun hemm deficit din hija meżura mhux realistika. Aħna rridu nnaqsu d-diżugwaljanzi bejn l-Istati membri. Grazzi. Ikellim li jmiss u għassur vlasa kal-minuta. Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar entità ġeopolitika fid-dinja f'dak li għandu xaqsam il-popolazzjoni. L-ekonomiji tagħna kapaċi jiżviluppaw l-innovazzjoni tagħhom u l-esportazzjoni tagħhom. Iżda aħna rridu nkunu umli meta mqabbel mal-kompetizzjoni tagħna mal-Istati Uniti, il-Ġappun, l-Indja, iċ-Ċina u l-Brażil. Jiena nemmen li l-istrateġija tkun fukata fuq tkabbir ekonomiku u tkattir tal-impjiegi. Il-kwistjonijiet soċjali u tibdil fil-klima m'għandhomx inaqsunna mill-attenzjoni u mir għal dawn l-onijiet ewlenin. Fl-istess ħin irridu narfu wkoll li tkabbir intelligenti u sostenibli fl-istati membri, fil-reġuni u fil-żoni lokali mhux possibbli mingħajr ma jkollna l-infrastruttura xierqa. L-infrastruttura ta' trasport, per eżempju, jo inkella l-infrastruttura ambientali. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 mhux qed tkopri dan b'mod sodisfaċenti u lanqas mu qiegħda tkopri l ħtieġa li jkun hemm investiment kontinwu fil-infrastruttura f'dawk l-istati u raġuni li għadhom sottosviluppati. Grazzi. Mr. Higgins għal-minuta. L-istrateġija għal-Kommissjoni tal-Kommissjoni fuq l-2020 hija kapitalizmu neoliberalizmu fuq is-setturi kollha. Dawn wasluna l-kaos ekonomiku sħiħ, għal kriżi ekonomika u li kena bżonn tweġiba l-kriżi tal-Greċja. Kienet tal-mistħija li kien hemm tant spekulazzjoni minn dawk li kienu lesti biex jagħmlu tajjeb minn fuq id-disgrazja ta' ħaddieħor. Għalhekk irridu mmorru kontra r-reba ta' dawn is-swieq finanzjari li mhumiex xi għalla palma ti provaw jajdunna l-mezzi ta' xandir, iżda il holders u dawn dawn l-entitajiet huma parasiti għaliex qed jagħmlu spekulazzjonijiet biex ikun hemm nuqqas ta' stabilità u mbagħad jisfruttaw il-popli differenti. Din l-Ewropa li rridu għall-2020 is-Sur Barroso għandu jippalla biex ikollhom ir responsabilta il-Greċja tiġi appoġġata mill ħaddiema kollha Ewropej, rridu morru kontra dittatura ta' swieq finanzjari dik nagħmluha mhux billi nappoġġaw il-banek iżda billi jkun hemm azzjonijiet ta' strikes tal-popli biex imorru kontra dan is-soċjaliżmu demokratiku u biex ikun hemm soċjetà umana ta' vera li tinħoloq sal-2020. Grazzi. Grazzi, il-kelim li jmiss huwa sur Paxka għal-minuta bir-rispett kollu għad dokumenti li għanna bħalissa ma nistawx ninjoraw il- paragun li nistgħu nagħmlu mal-blok tal-Unjoni tal-eks Unjoni Sovjetika. Ħafna drabi ma kinux ta' suċċess u kien hemm miri ġodda li ġew imwaqfa u perswadejna n-nies li din id-darba ħa taħdem din is-sitwazzjoni iżda ma ħadmitx. Strateġija wara l-oħra l-ekonomija baqgħet sejra l ar għaliex l-istrateġiji ma kinux qed jikunu konformi mal-regoli strateġiċi l-Europa, meta mqabla ma' ċina u l-Indja, għandha popolazzjoni aktar malma. Ma dana kollu eta dbati, dan għaliex il-Kunsill u l-Kummissjoni ridu eh, donna għandhom kilba li waqfu istituzzjonijiet ġodda Ewropej. Flok naraw il-potenzjal ta' miljoni ta' ċittadini li jistaw jiġu mħadma f'setturi innovativi, mentri minn flok għedin noqogħdu naħlu l-ħin u l-flejes pubbliċi fl-uffiċċji tagħna. Jekk irridu nkunu aktar ta' suċċess, sinjuri, aħna rridu nagħmlu semplifikazzjoni tar-regoli tagħna. Namlu semplifikazzjoni tal-ambjent ta' imprenditorija, naqsu l-pis amministrattiv, rridu nallokaw spazju għall-inizjattivi individwali, għall-imprenditorija u għall-kreattività. Grazzi. Grazzi, Sur Karas, għal żewġ minuti. President, signori, l-Unjoni Ewropea qed ħares lejn itkabbir l-impigi sostenibbli, il-koeżjoni u l-kompetittività. L-2020 miex isem fija nifissa, iżda tkun mezz għal-qan speċifiku U għalhekk irridu morru lura għal dak li qal Robert Schumann. Il-miri fl-istrateġija rridu jkunu ċari meta qabla ma' dawk li deġa kienu ċari fi żminijiet misrijiet l-Ewropa għalek irridu nħarsu lej il-ġejjini, irridu naraw il-punti pendenti u nimxu l-qoddim fid direzzjoni tajba. Rridu konna strumenti finanzjarji stabli. Dik kanda tkun it-tweġiba l-kriżi. Nirrit ikonna eh, monitoraċ u kastigi jekk ma jkun ma nilħqux il-miri tagħna. L-istrateġija l-2020 għandha miri speċifiċi għall-impjigi, l reċerka l-kompetitività sostenibbli, eċċetera. U rridu nimxu biex issa dawn jitwetbu malar kemm jista' jkun rridu appoċ ta' teżor minn ħafna stati membri u anke mill-Unjoni. Rridu teżor tajjeb jekk tassow rridu nagħmlu finanzjament tal ġejjini irridu naraw ma' l finanzjamenti meħtieġa u għala nabżon il-flus. U l-istrateġija tal-2020 rridu issa nħarsu l lin mill-budgets nazzjonali, nħarsu lejn ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-enerġija, etc. Għal dan rridu appoġġ sħiħ għal dawn il-miżuri bħalma semma Oliren. L-2020 titkun espressjoni ta' rida politika konġunta u titkun it-tweġiba tagħna għal nazjonalizmu u egoizmu li kenna ejja wet u issa ntemmu il-suq wahdini u nimxu lejn Unjoni Monetarja Ewropea biex nkunu b'saħħitna bħala parti minn Unjoni Politika. Is-sur kofferati għal żewġ minuti. Grazzi, President. Jiena mħasseb fir rigward il-summit ta' Ġunju għaliex fid-diskussjoni qed nara li hemm nuqqas ta' elementi propju biex nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal dak li semma fil konsil tar-Rebija. Dġa kienu kummenti deludenti u ma kellhom l-ebda rabta ma' analiżi kritika fuq il-limiti tal-istrateġija tal-Lisbona u fuq l-effetti tan-nuqqas ta' implementazzjoni tal-aktar punti importanti fuq il-kultura u l-politika li seħħu dak iż-żmien. Kienu deludenti għaliex kien hemm imorru lil mill-kriżi huma 10 punti li nsemmu kif ġiġi minna rebda loġika ma' xulxin u jisom mux jagħmlu sens biex niproduċu politika Sirja u mhux qed nara rrida konkreta biex nażlu prioritajiet tagħna. Din hija l-problema Ewropea, il-livell ta' kompetitività fuq is-sistema globali, u għalhekk ma tistax tmur lilin mill-koeżjoni soċjali li hija ewlenija mingħajr koeżjoni l-ebda pajjiż u l-ebda Eh, stati membri ma jistawx jibqaw eh, eh, jimxu l-qoddim fuq is-suq dinji għax ikollhom konflitti fihom infushom li jitelfuhom il-pożizzjonijiet kompetittivi ta' kuljum. U minnaħa l-oħra hemm is-suġġett tal-innovazzjoni. Ma nistgħux noqogħdu nsemmuha biss. Irridu miri tangibbli rizorsi li rridu nallokaw għal innovazzjoni kemm għall-prodott kif ukoll għall-proċess għall-proċedura fil-kwalità biss nistaw namlu, nistaw nimxu l-qoddim u nistaw najdu li l-Europa tista tikkompeti wara l-effetti importanti li kella din il-krizi. Nishtiq nsemmi problema li għatma tissemma. Miri, ambizjużi jitwet u jekku ukoll hemm rida politika u l-istati membri mhux qed jitkellmu fuq dan. Il-kriżi tal-Greċa qiegħda hemm biex aħna issa nagħmlu xi ħaġa, grazzi. Grazie, pan Strejček ma' minutu. Street check is Simis. Grazzi, President, Sur Commissario. Jina, niġi minn stat membru fejn sa kem kelli 28 29 sena jina eċt f-sistema ta' pjanifikar ċentrali ġifiri kollox kien ippjana tal-ħames snin, ħames snin, ħamsa wara l-oħra għax qatt ma konna naslu fl-aħħar tal-ħames snin, għalhekk skużani jekk forsi jiena noqmos xi ftit meta nitkellmu fuq dan is-central planning u nippruvaw aħna naraw kif se tkun l-Ewropa fl-2020, anki jekk dan id-dibattitu interessanti qegħdin verament niddevjaw minn dak li qed kollu li qed jiġri fil-Greċja u anki fiż-żona tal-Euro. Jiena qed nisma dak li qed ngħidu li rridu iktar Ewropa, iktar ċentralizzazzjoni, iktar pjanifikar mod ċentrali. U għalhekk issa f'dan il-mument jiena naħseb li għanna bżonn inqas ċentralizzazzjoni, hemm bżonn li nafdaw iktar is-suq għanna bżon iktar sistemi mekkanizmi tas-suq. Għax dak kollu li għaddej bħalissa fl-Unjoni Ewropea fiż-żona tal-Euro u anki fl-Istati Uniti u pajjiżi oħra, kollox jurina biċċar li l-intervent tal-Istat dejjem ifalli. Grazzi. Signora del Castiover, dek zoċ minuti. Nirringrazzjak, President. Ħafna mill-kollegi qalu li huma imħasba għal fatt u qed saqsu għalfejn l-aġenda tal-Lisbona falliet. Għalhekk qabel forsi nibdew naħsbu f'passjoni nistgħu ngħidu rridu nanalizzaw għaliex l-aġenda tal-Lisbona fl-opinjoni tiegħi naħseb li kienet xi ħaġa tajba imma li hija ġobozza li mar nexinniex bija ġifiri teorija kienet hemm l-aġenda tal-Lisbona teorija tal-sistema fil-prattika mar nexinniex inwet u xejn minna. Mar nexinniex inlaħmuha u nagħmluha taħdem għalek mill esperjenza issa li eh, aksibna l-istrateġija tal-Unjoni tal-2020 jiset irnexxi jekk ikun hemm appoċ qawwi minn kull istituzzjoni politika tal-Europa u anki fl-istati membri. L-impen irrit ikun sħiħ. L-impen irrit ikun sħiħ f'tali sens li nkunu nistaw ukoll nevalwaw, niċċekkjaw, hemm bżonn l-informazzjoni dwar dan kollu taslinna. Hemm bżonn li aħna nkunu kapaċi li nemendaw l-affarijiet. Malli naraw l-affarijiet mhumiex miex jinsow, għom sabiex ma nmorrux situazzjoni fej verament l-affarijiet ma jkunux qed jaħdmu. Għalek, jew naqblu li dan il-proġett komuni nużaw blodda li jixraqlu, jew ikella se nerġaw infallu għal darboħra meta għet qabel ġifiri ma kif dimna bl-agenda tal-Lisbona. Kellim li miss, Lajnen, grazzi ħafna, President. l-istrateġija tal-Lisbona kienet dejjem titkellem fuq il-kompetitività. Ġifiri, kienet strateġija iktar ta' natura ekonomika li sfortunatament għall-inqas parti minna ma ħadmitx. Issa għanna l-istrateġija tal-2020 u din il-priorità ta' tagħtiha lis-sostenibilità. Jien naħseb din hija ħaġa aħjar, il-bilanċ huwa aħjar, għandna l-iżviluppi ambjentali, soċjali u ekonomiċi kollox qisu qegħdin natu l-istess importanza. Imma rridu noqogħdu attenti li ma jkunx klim fieraħ dan kollu li qed niddiskutu il-dokument tal-Kommissjoni huwa vag wisq u jista' jkun li eh, ikonna riskju li ma nernexxux fl-Ewropa m'għandniex il-materja prima m'għandniex l-enerġija imma l-istrum la għanna l-għanijiet u laqqas għanna l-istrumenti biex naslu għalek meta eh, irridu naħsbu f'dan kollu nispera li f'Ġunju nkunu nistgħu jkunna stampa iktar ċara naraw eżattament ċetja il parlament il-Kummissjoni u anke l-Istati membri. Jiena naħseb li intlifna ftit. Anki nkont għal priorità tal-ambjent il-rizorsi pal ilma bħal dinja tagħna ishom sfaxxaw fix-xejn ma qed insemmuhom iktar. Naħseb il-Kumitat tal-Ambjent tagħna l-Istrateġija tal-Biodiversità li ma ħadmitx naqas nispera li nkunu nistgħu naħdmu fuq dan kollu anki fl-Istrateġija tal-2020. Il-protezzjoni tal-klima, naħseb li dan huwa importanti ukoll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 Iso, minn kiteb l-istrateġija għatma rnexxilu jimmaġina li l-Greċja, Spanja u l-Portugal edin jikontribwixu biex mux bistaqal jurom manki l-Unjoni Ewropea kollha. F'dan moment daqstant kritiku fl-istorja tal-Unjoni nis edin jitkelmu fuq it-naqis bit 30% tal-GHGs dan se jkompli joħnoq l-ekonomija, anki specialment fl-Europa tal-vant bħal pajizi bħal Polonja. Il-koezjoni u hija huwa punt importanti. Qed nitkellmu hawnhekk fuq proġett utopiku u soċjalist, ġifieri din l-istrateġija nispera mhux nerġgħu nirrepetu l-problem li kellna bl-istrateġija għall-Aġenda tal-Lisbona. sabiex inkunu oġġettivi rridu naraw eżattament xi strumenti ta' politika se nużaw. U jiena għalija hemm l-ewwel net iktar importanti f'din l-istrateġija huwa regolamenti tas su intern li jistimula d-dinamiżmu tas-swieq u jirrikonixxi wkoll l-obbligi li għandna livell internazzjonali. Jiena naqbel ħafna ma' Malcolm Harbour Umbat għanna l-investiment tal-kapitali, għanna bżon iktar investimenti u dan fuq livell ħaqoli ħafna il-finanzjament pubbliku jandu jiġi mobilizzat, private partner, public-private partnerships huma importanti naraw u kolli man tkunx hemm ostakoli għal dan it-tip ta' finanzjament. Umbat l-infiq pubbliku ġifiri permezz tal-Baġit tal-Ewropa. Peress li l-anijiet tal-Ewropa huma orizzontali, dawn għandhom jiġu bbażati fuq approċċ integrat tal-iżvilupp and promote opening of our economies to global competition. Biex noqogħdu attenti wkoll għall kompetittività irridu noqdu attenti u koll għall-infiq tal-budgets nazjonali, eh, l-arrears u l-OMC, Open Method of Coordination. Dan il-metodu mux kollox biex naslu għallaniet tal-2020 jista' jkun biss mezz biex xejn. Koordinament u irid jifoka fuq setturi fejn hemm diġà valur miżjud fl-Ewropa fejn dan jista' jiġi żviluppat u ma jimmina l-kompetittività Irridu nirgarantixxu ukoll eh, naraw li nevitaw ċertu interventi u kol biex ma noħonqux il-potenzjal ta' tkabbir. L-Unjoni 2020 għandha tiġi bbażata fuq it-tkabbir u anki l impjiegi President kollegi, l-krizi finanzjara, ekonomika u soċjali li edin nejxu jemanda lebda preċedent et ġib ħafna danni, ġib ħafna diffikultajiet u l-Greċja huwa eżempju brutali li veru xokjana Il-qat kull ma jmur jikber. Nafu li l-ċifri jikbru kull jum. Għalek il-fat li naħna nejnu imħabba din il-kriżi ovvjament qed jitlob ukoll ikun hemm mudell ta' żvilupp ġdid. Il-ċittadini tagħna għandhom ħafna stennijiet għal din l-Ewropa wkoll 2020 li suppost diġà bdiet tirrispondi. Imma jiena jdispjaċi li ngħid li qatt mhux sena naslu. Il-Konsill Ewropew li definixxa f'Marzu li għadda għadna ma wasalniex. Ma dan m'għandux jissorprendina il-membri tal-Kunsilu tal-Kummissjoni anki il-Kummissarji toqgħodu tiftaħru bil-linji tal-politika tagħkom, imma intom m'intomx qed taħdmu l-istrateġija mhix koerenti meta nitkellmu fuq setturi differenti l agrikoli industrijali, eccetera um, u kol dimensjoni esterna tal-Unjoni fil-qasam tal-negozju laqas biss teżisti din l-ideja tal-Global Europe nirridu meta nitkellmu fuq il-tkabbir, ix-xogħol, il tkabbir ix xogħol il ġlida kontra l-faqar, raġunijiet eh, ta' natura politika li qed iżżomkom anki il-żoni ta' ta' kummerċ ħieles ħafna problemi soċjali għalhekk jiena mill-Kunsillu mill kunsil il-Kunsil u l-Kommissjoni hemm bżonn dawn jaħdmu biex eh, l-Ewropa mhux biss tkun taħdem tajjeb imma tkun solidari, solidari maċ-ċittadini u mal-bqija tad-dinja. Din hija l-essenza tar-reżoluzzjoni tal-Grupp Soċjalisti Demokratiċi. Grazie. Herr bitte, zwei Minuten. Danke, Herr Präsident. Grazie, Herr Präsident. Meta nisimaw dawn il-kommenti mill-naħa tax xelluku tal-lemin estremi, ma nistax jiena ma natix l-ideja tan-nofs meta inti tqabbel l-istrateġija tal-2020 ma' pjan komunista bil-fors toqmos jekk wieħed jaqra ftit l-istorja jista' jara fejn huma d-differenzi. U mbagħad meta tisma' dak li tisma' fuq il-xelluk dawk li jgħidlu li rridu nerġu lura żmien tal-komuniżmu ħalluna tridux nafu aħna kemm sofrejna mill-komuniżmu. Jiena naħseb li rridu naraw li għannistana noħolqu ħajja diċenti, di soċjetà diċenti fejn tkun mibnija fuq l-edukazzjoni. Għalek, kif nistaw nallokaw il-risorsi li għanna dispozizjoni tagħna? Għalek aħna nippjanaw il-familji, il-reġjuni kollha jridu jippjanaw. Il-progress għandu hekk għandu jisir. Passi l qoddim hekk isiru. Sissa, ekonomija tas-suq kienet imrażna. Imma nafu li din hija l-unika mezz li naslu f'ċertu viżjoni għalhekk fuq livell Ewropew da din is-soċjetà mibnija fuq is-sol fl-Ewropa rridu naraw kif norganizzaw aħjar. Kif inhi bħalissa minħabba l-frontieri ma tistax tirnexxi għalhekk aħna kif jista' jkollna eh, suq Ewropew mibni fuq in-nies Ewropa iktar kompetittiva sabiex naraw eżattament x'għandhom bżonn in-nies u nkunu nistgħu naqdu n-nies. Dan irridu nżomm u dimajnejna. Naħseb tajjeb li wieħed jeqgħod jagħmel ħafna ġeneratajiet imma rridu nirrifkompli nirriflettu. Grazzi ħafna, President. Illum il-qatt huwa 10% fl-Unjoni Ewropea u 20% huma żgħażagħ fl-ewwel ta' Mejju, il-ġurnata tal-ħaddiema dis-sena kienet waħda ta' diqa' għax rajna li fl-Unjoni Ewropea hemm 23 miljun nies qiegħda biex noħolqu iktar xogħol irridu naraw fejn se ninvestu. Huwa biss permezz tal-edukazzjoni li aħna l-ġenerazzjoni żgħar nistgħu intuhom il-formazzjoni, il-kompetenzi biex ikollhom ħajja ħjar. L-investiment fil-agrikultura wkoll huwa importanti sabiex l-Unjoni tkun tkun autonoma għal dan kwantu għal biofuels per eżempju. L-infrastruttura hija priorità Dis-sena għanna l-proġett TNT, il-sistema tal-ferroviji li se tmur fil-tkopri l-kapitali kollha tal-Ewropa hemm bżonn naraw kif intejbu aħna l-istrutturi tal-toroq tagħna l-ajruporti u anki l-portijiet irridu natu ħafna kasu kol la sistema ta' trasport fl-Europa tal-Vant. Is-suq uniku ek jaħdem, ovvjament dan kollu għandu bżonn il-flus. Imma, dawn ir rizorsi se jġibu wkoll il-profitti mħabba taxxi joħolqu il xogħol jġibu tkabbir ukoll ekonomiku. Ek ninvestu fl-enerġija, fil-sorsi ta' enerġija ġodda, jirrendi l-Unjoni inqas dependenti fuq ċerti sorsi u joħloq ukoll 2.7 miljun biljun ekonomika u au rămas necheltuiți. Nu... Post ta' xogħol ġdid anki il-ridun attenti li l-flejes li allokajna l-pjanit tar-rilanċ jintużaw tajjeb l-industrija u kol fl-Europa hija importanti. Nixtieq nikkonkludi billi nsaqs il-Kunsill u l-Kummissjoni jekk forsi jistgħu jibnu xi strument jisu il-Global Change Adjustment Fund biex nejnu l-dawk li tilfu l-postijiet ta' xogħol tagħhom imħabba il-kriżi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ħna l koll kemm aħna nafu li għandna xogħol importanti ħafna qudiemna għandna strateġija f'idejna bħalissa li għandha tipprova tikkumbatti l-effetti ħżiena tal-kriżi, però titħejjilna triq ukoll għall-isfidi li ħajkonna fil-ġejjieni. Dan ifisser ukoll li aħna rrid noħolqu standard ta' ħajja għacċittadini ċittadini tagħna li jkun aħjar minn dak li kellhom sissa, dan nagħmluh mill-iktar fis possibbli. Irridu noqogħdu attenti ħafna f'dawn l-ammonti li huma f'ċifri li huma għanijiet f'din l-istrateġija, aħna rridu nagħmlu differenza bejn l-istati membri dawk il-kbar u dawk li huma żgħar Is-sistema skolastika u s-sistema edukattiva hija differenti minn pajjiż għal ieħor. U jekk irridu nżidu aħna n-numru ta' il-perċentwal ta' studenti b'40% jista' jkun li f'ċertu pajjiżi dan iwassal l-iktar qatt. It-tieni kumment tiegħi. Din l-istrateġija għandha tiffoka fuq il-koeżjoni u il-konverġenza bejn l-istati membri dawn huma punti rridu jridu jissaħħu dan istrateġija għandha tkun il-mutur tal-Ewropa, però fl-istessin ma nistgħux ninsew li hemm differenzi kbar bejn l-istati membri f'dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp u aħna rridu nikkonċentraw nifukaw fuq dawn id-differenzi. F'dak li għandu x'jaqsam koeżjoni jekk aħna ma nkunux Unjoni Ewropea waħda ma nistax nkunu kompetittivi aħna rridu nippruvaw noħolqu domanda ġdida, potenzjal ta' innovazzjoni u għal dan ir-reġjun aħna rridu u qafas ġdid ħalli bekk kulħadd ikun jista' jieħu eh, vantaġġ mis-suq intern. Aħna nistgħu nkunu indipendenti u nittama li aħna nkunu nistgħu verament nimplementaw din l-istrateġija l-ġdida. Grazzi ħafna, Sinjura Coronate. Grazzi ħafna, Sur President, aħna l-lum din nitkellmu fuq il- l-Unjon Ewropea minn 10 snin oħra. Il-qad fost iż-żaza huwa problema kbira bħalissa fl-Unjon Ewropea u sfortunatament din iġġanna niddiskruvu il-żazah tagħna bħala ġenerazzjoni ta' żminijiet moderni. Jiena naħseb ukoll li għanna nippoġġaw l-element il-ġodda, pero ħafna drabi aħna nitkellmu dwar dawn l-affarijiet bħala kwistjonijiet ehm, izolati u ma narawx l-istampa ċara. Men sfortunatament meta nitkellmu fuq din l-istrateġija tal-2020 jina jiddispeċi ngħid li din ħatibqa biss retorika jekk aħna ma nismawx il-vuċi ta' zaza, iż-żgħażagħ li jridu jimplementaw din l-istrateġija. L-istrateġija 2020 għandha tkun ehm, imsejsa fuq l-ekoloġija ħallibek iż-żgħażagħ ikun jistgħu verament jużaw din l-istrateġija biex joħolqu il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Minħabba li jiena rappreżentanti taż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea jiena nixtieq ngħid li importanti ħafna li noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol li jirrispettaw l-ambjent u rridu nappoġġaw lill kumpaniji sabiex joffru xogħlijiet ż żgħażagħ fis-settur importanti tat trasport u servizzi fost l-oħrajn. Importanti li jkollna aktar kampanji ta' informazzjoni fuq ir-rispett tal-ambjent permezz ta' dawn il-miżuri hekk biss nistgħu aħna nattiraw iktar żgħażagħ sabiex jaħdmu fil-dawn l-opportunitajiet ta' xogħol innovattivi li huma Ifukati fuq il-protezzjoni tal-ambjent, jena nixtieq li jkollna aktar ottimizmu aktar, nkunu aktar determinati. Issa naddu għal proċedura KHDI għanna 19 talba jiena mandiċ bżiet ċansa biex nisimaw il-kulħat. Jekk joġobkom tkellmu għal minuta biss għal kollegi tijak ta'kom u koll kun jistaw jitkelmu. Sur President, jiena konvint li din l-istrateġija tal-Europa 2020 tista' tkun iktar b'saħħit aktar innovattiva. Jiena naħseb li aħna nistgħu nerbu din l kriżi minħabba li għandna potenzjal kbir bħala ħaddiema um, innovattivi u bħala risorsi. Napprezza l-isforzi tal kummissjoni però jiena nixtieq insemmi wkoll il-politika ta' koeżjoni u ngħid illi it-triq tagħna għal-Lisbona li konna wittejna san bidlet il koezjoni soċjali mhux biss hija dwar it-tkabbir ekonomiku, ċittadini għadhom jgħidulna li għandhom bżonn għandna bżonn investu iktar fl-infrastruttura, fl-iżvilupp tas servizzi u anke fl-iżvilupp tar-reġuni. Relevanti kemm dan ukunu iżolati u għalhekk aħna fis-sena 2007-2013 f'dan il-perjodu aħna rajna kemm importanti l-infrastruttura u l insaħħu l-kompetittività reġjonali għal dawn iż-żoni. Il-President waqqaf il-kellim. Is-Sinjora Rabti għal minuta. Grazzi ħafna, Sir President, jena nishtiq li nagħti l-kondoljanzi għawek f'din. Il-kamra minħabba it-tlet eh, persuni li mietu traġikament fateni u verament jidispeċini li s-sur Barroso ma tkellimx dwar dawn it-tlet persuni li telfu ħajjutom fateni. Ntama li surren ħajamil dan fil-diskors tiegħu ta' tmim ta' dan id-diskussjoni. Jien naħseb li l-problemi li l-Ewropa u l-Greċja palissa għandhom huma importanti illi niftakru dwarhom u importanti wkoll illi bil-miżuri li l-Greċja għandha tassumi aħna jista' jkun li ma ninnexxinniex nilqu dan l-għanijiet aħna rridu ngħinu lill-Greċja nkella din ir-rata ta' 40% ta' nies li għandhom jigradwaw żgur li mhux ħajkollhom l-opportunità li jsibu xogħol. Grazzi ħafna Sur President Sur Barroso tkellem fuq azzjonijiet li aħna flimkien ehm, ma' l-pajjiżi Ewropej irridu nimplementaw. Iżda mbagħad talaq mill-Kamra. U jiena allura nixtieq nappella issa lill-Presidenza Spanjola u nirringrazzjam ħafna tal-li huma baqgħu hawnhekk ħalli jsegwu d-dibattitu L-iktar azzjonijiet importanti li rridu jseħħu fl-istrateġija tal-Ewropa 2020 huma li aħna l-iżvilupp sostenibbli nużaw ħalli bekk inżidu l-possibiltajiet ta' xogħol illi jiffavorixxu l protezzjoni tal-ambjent. Jiena naħseb li dan huwa importanti ħafna U dan għandu jimxi id-fit mal-bidla tal-drittijiet tal-ħaddima u din għandha tkun inizjattiva sabiex inkomplu bitkabbir tagħna. Jiena naf illi il-Presidenza Spanjola qiegħda taħdem diġà dwar dan is-suġġett u jiena nixtieq nappoġġakom sabiex tkomplu għaddejjem dan ix-xogħol u tkomplu eh, tipproponu inizjattivi dwar dan is-suġġett f'din is-sena stess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur President. Aħna u għek għedin diskutu l-strategija Europa 2020 u naħseb illi aħna rridu nirriflettu dwar dak li ġar f'dan l-ħara xar sijat, jina jiddispeċin ħafna għal dak li ġara fateni u l-nixtieq li nagħti l-kondoljanzi lill-familjari u l-qraba tal-vitmi. Jina naħseb li issa wasal il-waqt li dan il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill jiftħu għajnejhom u jaraw illi l-istrateġija tal-Lisbona ma kienx qed taħdem, qed naraw li hemm problemi fil-Greċja, ħajkun hemm problemi fl Spanja, u aħna rridu verament naraw x'inhi sitwazzjoni fil-pajjiżi taż-żona euro u nammettu illi hemm żbalji. Sur Boris. Grazzi ħafna, Sur President. L-ekonomija tal-Unjoni Ewropea hija l-iktar waħda b'saħħitha, però l-Eldorado tagħna mhuwiex etern. Il-kriżi fil-Greċja uritna x'inhu man-nuqqasijiet tagħna u aħna rridu nitalmu minn din il-kriżi. Irridu nkunu kemm jista' jkun ambizzjużi u determinati fl-implementazzjoni tal-istrateġija tal-Lisbona. U aħna rridu niskuraw ukoll li fil-millum il-qoddim kulħadd jista' jkollu standard tajxin tajjeb. Jina nasab rridu noqogħdu attenti illi nistabilixxu għanijiet Dak l-għandu xieqsam l-universitajiet minħabba li jem 30% taċ ċittadini tagħna li m'għandhomx l-ebda kwalifiki. Jien naħseb li kulħadd, kull stat membru għandu jkun determinat ħalli aħna nilħu l-anijiet edukattivi tagħna. Grazzi ħafna Sur President, hija ħasra kbira li l-President tal-Kummissjoni ma baqax hawnhekk magħna, ninsab ċerta li għandu affarijiet importanti x'jagħmel, però jiena ħsibt li l-Istrateġija Ewropa 2020 kienet l-iktar strateġija importanti li hemm bħalissa ma nistax nimmaġina x'qed jagħmel hu bħalissa li huwa aktar importanti milli joqgħod jisma' d-diskussjoni. Jiena naħseb li l-istrateġija tal-Ewropa 2020 ma kienet ma ntlaqatx tajjeb fil-Parlament Ewropew u s-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea bħalissa hija diffiċli ħafna u dan id-dokument huwa mfassal fl-isfond ta' waħda mill-ar kriżijiet ekonomiċi li qatt kellna fl-Ewropa. Din l-istrateġija permezz tagħha aħna rridu nipproteġu dawk li huma l-iktar vulnerabbli, dawk li diġà kienu qed jgħixu f'sitwazzjoni diffiċli qabel il-kriżi ekonomika li mhux qed jagħtu tort li kriżi ekonomika u għadhom fit-tbatija għadhom għadhom jgħixu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. U jiena nixtieq ngħid li aħna rridu illi il-faqar u l-esklusjoni soċjali dawn il-dispozizjoni dwar dawn iż-żewġ suġġetti jridu jkunu fil-qalba tad-dokument. Ringrazzjak. Grazzi ħafna u issa l-aħħar kelima is-Sinjura Morvine. Grazzi ħafna, Sinjor President, il-ġejjini tal-Ewropa huwa bbażat fuq żewġ valuri. U dawn iż-żewġ valuri ma diffiċli taqadhom flimkien. Wieħed jisu li tiddeċidi illi jew ikunna kompetittività u l-globalizzazzjoni u fuq in-naħa l-oħra għandna s-sostenibilità. Aħna nafu illi il-fatt illi għanna il-globalizzazzjoni din qed tikolla effetti negattivi ħafna fuq l-ambjent. Il-globalizzazzjoni m'għandha xejn x'taqsam ma' sostenibilità. Aħna rridu nsaħħu l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju illi ma jistgħux bħalissa jibqgħu kompetittivi f'din id-dinja globalizzata. Dawn il-kumpaniji msiken qed jitilfu lejxin tagħhom. Qegħdin fallu u naħseb illi aħna għandna nażlu s-sostenibilità soċjali kif ukoll għall-ambjent in ġenerali. Issa ningrazzja u ngħaddu għal reprezentant tal-Kunsell Sur Lopez Garrido. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nixtieq illi nibda billi nwieġeb il-mistoqsija diretta illi saqsini Sur Potros. Is-Sinjura Castilla del Varos li saqsit mistoqsija oħra ma mixaw bħalissa u ħafna ħafna mill-kolleg, ħafna mill-membri onorevoli saqsew mistoqsija dwar ir-raġuni għalfejn il strateġija tal-Lisbona fallit. Jista' jkun li kien hemm bosta raġunijiet u naħseb li nkun arroganti jekk nipprova nissemplifika ir-raġunijiet għalfejn l-istrateġija tal-Lisbona fallit. Però jekk ikun nażel raġuni waħda li tista' tispjega bl-aħjar mod l-istorja ta' falliment hija din. L-Indjoni Ewropea adottat is-suq eh, waħdini, il-munita, l-euro, però ma ħadniex iktar passi oħra f'din id-direzzjoni aħna fl-Unjoni Monetarja din nistgħu ngħidu li l-ħaqnija iżda aħna ma l-ħaqnix ma nistgħux ngħidu li l-ħaqna għaqda ekonomika. Għalhekk l-istrateġija tal-Ewropa 2020 qiegħda timmarka punt ġdid fl-istorja tagħna ġifieri ta' għaqda ekonomika bejnietna. Din hija parti fundamentali mill-politika tagħna u għandna nsaħħu l-istrateġija l ħolqien ta' opportunità xogħol minħabba li din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Sabiex navanzaw jiena naħseb illi hemm dimensjonijiet ġodda fl-Ewropa 2020 li ma kinux eh, jeżistu jew ma kinux enfasizzati tajjeb. Is-surarif u kollegi oħrajn tkellmu dwar dan. U għanna u koll punt tal-bidla tal-klima, l-ġlida kontra l-bidla tal-klima, u jina naqbel perfettament ma dak li qalet is sinjura Schroeder. Pero, jekk aħna jkollna strateġija bħal dik li għadni kemm spjegajt, miex biżejjed għal l-Unjoni Monetarja din jiena ngħidilha l-kollega li għandha raġun dan mhuwiex biżżejjed il-Kummissarju Ren ħadaqwaqta jitkellem u diġà beda jaħdem fuq il-koordinazzjoni ta' politika soċjali u ekonomika kif ukoll dik finanzjarja u dan aħna ma milniex qabel u l-istrateġija tal-Lisbona ma waslitniex għal għal dan l-artiklu numru 5 ta' trattat ta' TFU Ma jkoordinax il-politika, jgħidna li għanna ħna namlu koordinazzjoni tal-politika ekonomika u soċjali, u aħna rridu namlu dan, ġifiri mux biss għanna bżon ta' strategija li toħloq iktar opportunitajiet ta' xogħol, aħna għanna bżon ukoll illi namlu supervizjoni tajba ta' swieq finanzjari u għalhekk aħna għanna dan il-pukket ta' supervizjoni li tkellimna dwaru iktar kmini u sur ferħafx ta' ukoll kumenta dwar dan. Jiena kuntent ħafna illi l-Parlament Ewropew jewa kuntent dwar dan ma illi dan il-pakket ħajkun adottat mill-iktar fis possibbli. Issu Barroso tkellem ukoll dwar xi ħaġa li jiena nixtieq insemmi, aħna għandna bżonn li jkollna dimensjoni esterna. Hemm bżonn illi jkollna din id-dimensjoni esterna illi permezz tagħha aħna rridu nkunu irrappreżentati wkoll fis-summit tal-G20. Jekk għandna jkollna għaqda ekonomika, aħna għandna bżonn li jkollna istituzzjonijiet ta' tmexxija ta' din l-għaqda. Kunsill li jkun responsabbli għall gwida, il-Kummissjoni tkun tista' tikkontrolla l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u aħna għandna bżonn ta' korp leġislattiv ġifiri il u l-Parlament li jkunu parteċipi fl-implementazzjoni ta' din l-istrateġija, aħna għandna bżonn strumenti sabiex nippromuovu l-istrateġija, bħal pereżempju liberalizzazzjoni tal-fondi strutturali Ewropej ħalli bekk nuru id-direzzjoni tajba. Sfortunatament dan ma sex fil-kuntest tal-istrateġija tal-Lisbona. Jiena naħseb li dan diġà qed iseħħ aħna meċin fit-triq it-tajba u hemm bżonn li nimxu iktar lejn l-istadju li jmiss. Aħna m'għandniex biss bżonn ta' unjoni monetarja, iżda għandna bżonn ta' unjoni waqda ekonomika u dan għandu jsir bażi ta' dijalogu interistituzzjonali u dialogu li huwa bħal dan li qed nagħmlu bħalissa u rridu naġlu, rridu nieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli minħabba li ċittadini tagħna dan huwa eżattament dak li qed jistennew minn għandna. Il-Kummissarju Ren kjaġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Membri onorevoli, jina nishtiq nirringrazzjakom għal dibattitu verament responsabbli u interessanti li kellna l-lejla u nixtieq ukoll illi ngħidilkom nikkoreġikom dwar dak li qal is-Sur Barroso. Mħabba s sur Barroso tal-kondoljanzi l-raba tal-vittmi li mitu fateni u jiena nixtieq naqat miegħu u nagħti l-kondoljanzi l-ħbib u l-qraba ta' dawk li mitu fateni l-lum. Protesta hija xi ħaġa normali, però l-vjolenza qatt mija aċċettabbli. Sinjuri, il-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol huma fil-qalba ta' din l-istrateġija tal-Ewropa 2020. Jiena naħseb l-istabilità hija waħda mill-iktar kundizzjonijiet importanti sabiex ikollna tkabbir sostenibbli u noqorbu lejn l-anijiet tal-Strateġija Ewropa 2020. Forsi tixtiequ li semmuha Ewropa 2010 minħabba li aħna għandna bżonnu dan sabiex aħna nilqu s-suċċess li nixtiequ sas-sena 2020. Nar l-ħat aħna ħabbarna l-istati membri illi aħna fil-fat implementaw il-programm ta' rkupru ta' emerġenza l Greċja li ma kienitx deċiżjoni faċli, però kienet l-aħjar ħaġa u l-aħjar deċiżjoni li stajna nieħdu. Issa x-xogħol tal-Kummissjoni huwa li aħna niskurraw il-regoli bilaterali jkunu koordinati u illi din il-kondizzjonalità il li ta' tkun sistematika u tkun implementata b'mod rigorus. l appoċ eh, finanzjarju jagħti l Greċja mod ta' kif huwa hija tista' ssib terġa' sostenibilità tagħha kif ukoll is-saħħaħ il-kompetittività ekonomika ta' dan il-pajjiż. Dan għandna bżonnu mhux biss għall-Greċja, iżda għandna bżonnu wkoll sabiex aħna nipproteġu l-stabilità finanzjarja fl-Ewropa dan il-nar li qabad eh, fil-Greċja jista' jinfirex mal-Ewropa kollha. L-istabilità finanzjarja hija meħtieġa għall-irkupru li għadu għaddej fl-Unjoni Ewropea għall sostenibilità kif ukoll għal ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol ġodda. Kien hemm insemma tħassib dwar pajjiżi oħrajn taż żona euro jew ta' pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea ħadd ma jista' jiġħad il-fatt li hemm ċertu stensjonijiet fis-swieq finanzjarji f'dawn l-aħħar eh, ftit ġimgħat u xhur, però kif dejjem ikun hemm ikun hemm anke ċertu affarijiet esaġerati aħna min-naħa tagħna qed inħeġġu l-istati membri sabiex huma janalizzaw il-finanzi pubbliċi tagħhom, tinħeġġu anke l-Spanja u l-Portugal biex jagħmlu dan. L-Unjoni Ewropea flimkien mal istati membri, l-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Fond Monetarju Internazzjonali qegħdin jieħdu ħsieb il-każ tal-Greċja u jiena ninsab fiduċjuż li ħajrna xilna l-isfidi u l-problemi. Aħna rridu nitalmu wkoll lezzjonijiet tagħna minn din il-kriżi ekonomika u din hija xi ħaġa importanti ħafna għat-tmexxija tal-istrateġija Ewropa 2020. U rridu nħdu konsiderazzjoni wkoll l-aħħar sviluppi fl-ekonomija Ewropea. U aħna rajna illi hemm din il-ħtieġa urġenti illi aħna insaħħu t tmexxija ekonomika fl-Ewropa. Il-ġimgħa d-dieħla l-Kummissjoni qed tagħmel proposti konkreti dwar kif aħna nistgħu nsaħħu l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u anke proposti dwar il-kontroll finanzjarju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fil-Unjoni Monetarja u Ekonomika aħna konna iktar nifukaw fuq il-lat monetarju mhux fuq il-lat Ewropew. Importanti nerġgħu nifukaw fuq il-lat Ewropew minħabba li din kienet l-idea oriġinali ta' dawk li waqfu din l-Unjoni. Aħna nasbu li prevenzjoni hija dejjem iktar effettiva milli nippruvaw nirranġaw l-affarijiet wara li jiġru. U allura importanti li aħna nsaħħu l-prinċipju ta' prevenzjoni kif ukoll il-prinċipju ta' korrezzjoni. Il-prinċipji l-iktar importanti huma tlieta l-ewwel nett iridu nsaħħu l-patt ta' stabilità u tkabbir bħala sistema preventiva u korrettiva aħna għandna bżonn ta' aktar kontroll u sorveljanza ħalli nkun nistgħu nevitaw każijiet bħal dawk li qed jiġu bħalissa fil-Greċja u rridu mmorru lil-lin ukoll minn kontroll budġetarju sempliċi, rridu nindirizzaw ukoll l-isbilanċ makroekonomiku, mikroekonomiku U naħseb illi bekk aħna nkunu nistgħu nindirizzaw il kompetitività fl-esportazzjoni li hija xi ħaġa li għandna bżonna ħafna f'ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u anke domanda fuq il-livell domestiku fejn hemm bżonn u fejn huwa meħtieġ. It-tielet prinċipju importanti ħafna huwa mekkaniżmu ta' soluzzjoni tal-kriżijiet u il-mekanizmu li aħna implementajna s-sar Greċa jista' jsolvi problemi li għandhom għalissa, però aħna rridu nistabilixxu mekanizmu permanenti sabiex nelbu kull tip ta' kriżi ekonomika li jkun fija bosta inċentivi ħalli dan il-mekanizmu jintuża. Kif qal il-Kummissarju Barroso, il-President Barroso iktar kmini, għal li aħjar noqogħdu attenti mill bat jiddispjaċina wara. Sabiex nikkonkludi, Signora President, eżis membri onorevoli, jiena nittama nistan serraħ rasi fuq l-appoċ ta'kom għat meċxija ekonomika fl-Unjoni Ewropea u nixtieq nappella wkoll il-kapijiet tal-Stat u l-Gvernijiet fis-summit ta' dil-ġimgħa sabiex jappoġġaw il-proposti tagħna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu issa nimplementaw mill-iktar fis possibbli din il-proposta ħalli din il-proposta ssir effettiva u ssir realtà għalfejn għax ma tantx għandna ħin għad-dispożizzjoni tagħna u aħna nixtieq nappellaw illi kulħadd jieħu deċiżjonijiet mill-iktar fis ħalli bekk l-istraġija tal-Ewropa 2020 tkun tista' tkun bażi tajba ħafna għad kabbir sostenibbli u għal inta opportunitajiet ta' xogħol ġodda fl-Ewropa. Dan huwa eżattament dak li tistennew minna ċittadini tagħna. Ringrazzjak. Grazie Kummissarju. Grazzi ħafna tal referejt għal għada fil-Greċja u grazzi tal-kondoljanzi li inti wassalt lill-familji u l-ħbib tal-vitmi. Il-votazzjoni ser seħ nar 2 ta' Mejju fuq dan il-punt u għalhekk issa nixtieq nistaqsikom biex ikonna pawża ta' 5 minuti għal raġunijiet tekniċi. Jekk